Okay. Dear colleagues, may I ask you to take seat? Kollegi, hudu paska. Q. I would like to warmly welcome. Wel Nishtiq nilqakom. Kolla rappresentanti tal-parlamenti nazjonali u membri anki tal-parlament europeo. u anki żewġ kellima Eh, distinti mill-Kommissjoni, il vice President Dombrovskis u il-Komissarju Muscovici. Nilqakom għal din il-ġimgħa parlamentari. Illi issa qed isir dejjem iktar importanti u utli ah, bħala forum ta' diskussjonijiet bejn il-membri tal-Parlament nazjonali, il-membri tal-Parlament Ewropew, il-rappresentanti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U jina naħseb illi dinja diskussjoni fuqta fuq il-semestru Ewropew illi hija il-priorità ta' politika għal ċiklu u hija anki l-argument tal-ewwel Kif tafu il-ġimgħa għadit il-Kunsill adotta rakkomandazzjoni għal politika ekonomika tal zona euro a bazi tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni b'xi bidliet, però kien hemm ukoll xi elementi ta' konverġenza. Il-Kunsillu kollu approva dokumenti oħrajn u dan il-Parlament qed jaħdem fuq ir-rapport il tal-Parlament fuq l semestru Ewropew għanna anki il-rapporter e, Gunnar Hockmark u rapporter anki ta' qabel li Maria Joao Rodriguez. Il-komplessità ta' situazzjoni ekonomika u politika tamila utli li kona diskussjoni miftuħa fuq il-prioritajiet ta' politika ekonomika din is-sena u anki fuq kif nistgħu niksbu grat sostanzjali ta' koordinazzjoni ta' politika ekonomika eh, fost l-istati membri. Allora jina nati il mikrofonu l lil-ko-president distint, il-president tal-komitat EMPL, il-sur Roland. Grazie jina, ħlif, ma nistax ħlif ringrazzjak tal- din um, tal-merħba li tajtna u nilqal il-kulħat ukoll, jiena rrid ngħid li aħna rridu naqdu l-anijiet ekonomiċi tagħna mal-anijiet soċjali. U aħna rridu jingħidu illi sfortunatament aħna qed ħabtu wiċċna ma' zbilanċ kbir fuq livell soċjali f'termini ta' unagwaljanza um, fħabba fissem miljoni ta' nisa li għadhom ma jistgħux isibu xogħol u jaxa xi ħaġa li aħna Eh, minħossu ħafna ħafna persuni illi nfriskju tal-faqar, per eżempju, li kibru ħafna fi ċifri bejn 2008 u 2014 mod partikolari, e, situazzjoni ta' zaza, u għana nafu illi l-akkoljenza ta' ċittadini Ewropej xi ħaġa sa li titinata attenzjoni partikolari dak li huma l-isfidi tal-isfida e, ta' l-isfidi li marbuta mal-impjieg, mal-inugwaljanzi, inugwaljanzi soċjali u allura importanti illi aħna nagħmlu sensira ta' Eh, xogħol eh, rabta mal eh, naqisa dawn l-inugwaljanzi u kol biex nipruvaw nitfaw kollha fuq l-istess livell il-parametri ekonomiċi u dawk soċjali. Jekk permettu li jiena nixtieq li nixbet l-attenzjoni fuq punt partikolari li din il-leġislatura, il-leġislatura tal-tini l-aħħar ċans li għanna ħna li namlu mod illi nħarġu AAA soċjali. U ħafna xogħol qudiemna f'dan ir-rigward, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek li ma fuqthom ħafna u xirqa. Aħna għandna hemm rapport kbir bejn il-dimensjoni politika u soċjali u ekonomika. Nibdew is-sessjoni. Irrid ngħid xi ħaġa fuq l-organizzazzjoni ta' kif se naħdmu. Membri, nixtiequ natu il-mikrofonu lil l-iktar numru kbir ta' kellima. Issibu uh, speaking cards, karti ta' għal-kelma illi e, biex tajdunna min jixtieq jitkellem. E, Tridu timlewa l-speaking card u tatuha lil ushers u dana japplika kemm għal membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Mod ġenerali aħna se namlu din il-formula. Żewġ parlamentari nazzjonali u mbagħad MEP wieħed. Imma naturalment se nadattaw, is-soltu hekk namlu ir-regolament. Imma nadattaw mbagħad E situazzjoni. L-antana huwa li konna dibattitu li ma jkunx e, formalizzati żejjed li jkun liberu u li kun iffukat fu kwestjoniet sostanzjali ta' politika. Nibda s-sessjoni billi nati il-mikrofonu għal viċi presidenti Vice President Valdis Dombrovskis. Mm, president onorevoli, membri onorevoli tal-parlamenti, u għapjaċir pjaċir kbira li għan l-inkunaw onara E li għaw interess kbir f'din l-avveniment parlamentari. Aħna dan l-aħħar konna għedin insaħħu sistemi tal-gvernijiet ekonomiċi u jina nara tlet xejriet illi huma rilevanti b'mod partikolari din is-sena. L-ewwel net għarfien tal-bżonn illi niksbu kupru ekonomiku li jkun benefiċjarja għal kulħadd għas-soċjetà kollha din il-tkabir ta' din is-seħna e, is-saħħa il-ġustezza u l-ġustezza soċjali. It-tieni e, mbagħad żieda tal-kuxjenza fuq il-politika ekonomika u it-tieni, u tielet it-tisħiħ ta' dialogu soċjali fil-proċess fuq livelli kollha. Aħna nortu kol fuq l-input tagħkom biex nirfinaw l-approċċ ekonomiku dejjem iktar u din il-ġimgħa parlamentari hija eh, pass f'dan iċ-ċiklu. F'Novembru kif tafu il-Kummissjoni adottat il-pakket tal-governanza ekonomika tal-ħarifa. Il-background huwa eh, rekuperu ekonomiku moderat. Imma anki f'background ta' inċertezza. Il-GDP akbar minn qabel il-krisi u l-istati membri kollha edin jikbru din istenna u anki l eh, impiegi u l-konsum edin jizidu. Il-deficit se jinżel minn punt 1.8 tal-GDP sa 1.5 tal-GDP din is-sena. U hekk ma tiħuxat ek ma u e, anki fl-2018 se tibqa fl-istess post. Ir-ratio ta' GDP se tinżel minn 94.6 e, e, sa 89.4 fl-2018. Sakemm l-Istati membri kollom korrezzjoni ta' deficit aħna nistennew iż-żewġ pajjiżi biss li jibqgħu fil-proċedura <clears throat> il-messaċ għal-Kommissjoni fil-Annual eh, Growth Survey u għal nirdupjaw l-isforzi tagħna fil-riformi strutturali u l-investimenti se jgħajnu l-banek fil-żmien qasir medju u twil. Il-riformi strutturali se jattiraw l-investimenti u anki il-bżon għal politika fiskali fisser li memx iżvilupp eh, sostenibli ekonomiku minar ma jkunem anki zvilup soċjali. il konsil l-Kommissjoni għamlu dikjarazzjoni konġista fuq il konġunta fuq il-prioritajiet uh, biex jappoġġaw din l-agenda. Nishtiq nirringrazzja anki il-Komitati tal-Parlament Ewropew u il-komitati kollha li huma involuti fir-rapporti tagħhom għall-adozzjoni eh, fil-plenarja 15 oħra. Għamilna anki rakkomandazzjoni fuq il-politika ekonomika tal-zona euro euro u dana biex eh, l-sfidi komuni kun jistaw jiġu diskussi fi żmien bikri u naġustaw anki rakkomandazzjonijiet. L-ECOFIN eh, approvaw anki rakkomandazzjonijiet tal-euro area dawn jiprioritizzaw riformi li jżidu produttività, il-business environment inneħu l-investimenti bottleneck u jħol u l-impiegi. E, bilanċa xera fil-politika fiskali, il-bżon li jkunu sostenibli u anki li kunem rekuperu. U li kunem iktar bilanċ. U biex inkomplu l-ħidma biex nalqu fuq l-Unjoni Bankarja u anki fil- uh, Unjoni Kapitali u tal- investimenti tal Un bat hemm noqasi ta' bilanċ makroekonomiċi. E, dawn edin jirsolvu ruħom. Għatem pero xisir xie hidma il-dejn fċerti pajizi miexi xorta u bil-mod l-aġustament fil-balances ta' kien hemm xi pajjiżi net kontributuri għandhom surplus ta' kontijiet korrenti. U fl-aħħar għamilna l-istat eh, tal-isfidi soċjali dawn juru illi l-impiegi u situazzjoni soċjali edha titjieb gradualment, pero il-progress mhuwiex kostanti. Il-Stati membri għam riformi importanti fil-pensjoni, biex innaqsu segmentazzjoni fis suq ta' xol, il-qat u anki il-taxxa fuq ix-xogħol. Kif nistgħu ntejbu riżultati, kif nistgħu nagħmlu konverġenza l fuq għabbażi ta' strumenti eżistenti hija e għaparti mill-diskussjoni attuali. U aħna se nagħmlu follow-up bi proposta wara dan id-dibattitu. il semestru Ewropew issa diħel fil fazi speċifiku għal kull pajis. Fi frar l-Kummissjoni toħroġ l analizi għal kull pajis u nippreparaw il rapporti għal 27 stat fi frar 27 ifisser illi l-unika ċessjoni hija il-Greċja ilja pajis fuq il program u għanda program specifiku. A bazi ta' rekomandazzjoni ta' sena li għaddit kienem xi progressi limitati fi xi hud stati membri din għanda titjib din is situazzjoni u il-parlamenti nazjonali u għandhom ruol kruċali f'dan. <clears throat> biex nejnu l-Istati membri fil-sforzi ta' implementazzjoni, il-Kommissjoni proporit program ta' riformi strutturali budget tal rapport tekniku wara talba tal-Istati membri. Eh, l-adozzjoni tal-Parlament u minnaħat tal kursil Aħna neprovaw nisfruttaw il-dialogu fuq livelli kollha mal-Istati membri jena kont għamilt 34 zjara fuq il-semestri f'dawn is-snin u dawn huma żjarit indispensabbli biex ikonna idea fuq l-sfidi f'kull stat membru u biex ikonna anki l-ideat u sfidi politiċi fuq livelli kollha. Dana huwa wieħed mill-suġġetti li qed niddiskutu din il-ġimgħa allura jiena Eh, inħares l-qudiem biex inkun nista' nisma' il-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna li Viċi President Dombrovskis u issa nagħti l-mikrofonu lil Pier Muscovici. Grazzi, grazzi li parlamentari. Nixtieq ningrazzjakom tal-li stellintuni hawnhekk għaliex din il-ġimgħa parlamentari għal din il-ġimgħa parlamentari tal-2017 għaliex importanti ħafna bil-bidu tas-sena li jippermetti li nagħmlu skambju ta' idejat ma' mal-Parlamenti Nazzjonali iżda Fuq kollox mal-parlamenti nazjonali, nazjonali kolli ngħid għaliex għandhom rwol importanti ħafna xaqdu fuq livell ekonomiku Ewropew. Ġifieri tassew jiena kuntent li issa nagħmlu rendi kontent din is-sena e, tal-fażi tas-semestru iktar speċifiku mod partikolari dak li huwa i prezentazzjoni għal kull pajjiż ta' tmim ta' frar li ħajservi pala bażi ta' rekomendazzjoni speċifiċi li ġew interessati ta' tħassib partikolari ta' kull pajjiż illi tressa e, fir-rebja u jħajtresa fil rabija U għallura dan u kol ħaj l-pakket tal-ħarifa illi eh, u kol determina il-pass li mizda semestru tana eh, ħna sa fil 2017 eh, il-ħames sena tal-sena tal-tħul tal-li huwa favorevoli Ja, pjuttost karga li fuq żmien twili li hu pjuttost eh, li serħuna moħna, ġifieri huma pjuttost sodi. Wieħed mistax fil-mija hija tkabbir li jfisser illi dan huwa modest u li f'kull każ illi ma jwassal sar-riżultati illi aħna nistgħu nistgħu niġu affettwati minna bħala ċittadini u l-kriżi titwaqqaf illi ma jkunx hemm il-dinamiku tal-tkabbir. Meta qed fuq 10% taż-żona euro, eh, is-sitwazzjoni tista' tpirbis tal-aħjar. Hija sitwazzjoni ovvjament hija waħda ta' tħassib ċertu pajjiżi xorta mod partikolari għandak kien ixaqsam il-għat eh, fost iż-żazah, l-investiment eh, u qed jiċċaqlaq mod żid ftit li xejn, xitnej fil-mija, aħna rridu naraw li kunem bżon euro diverġenza u biex kunem tkabbir kontinu bejn l-istati membri il-naqis fuq livell ta' dejn fis settur privat u tas settur pubbliku irrit għuridu eh, komplu naħnu fuqu fost ħafna stati membri dak li huma situazzjonijiet bankarja biex il-tħul li ħni namlu ehm, ikun eh, ikt aħjar mill-li u palissa u għasen ah, dajjef. Aħna u koll għet nitkellmu fuq ambjent ta' riskju li u pjuttost għet nitkellmu fuq ehm, inagwaljanza li għet ikber kull jmur, tal-problemi li għedin ta' dan il-għat li għed jikber. Għana rridu situazzjoni li għagġusta. Meta qablu ma' globalizzazzjoni, għana rridu ċertu stabilta anke bid dawl tal konċet tradizjonali tal-riforma biex għax inkella dan ħajkollu għabbat negattiv fuq l-ekonomija. Per eżempju, il-rizultat tal-referendum kif rajna fil-Brexit ma tantx eh, li għamil kull mamil, wasal għal iktar inċertitudni u għal din it-tip ta' politika għetna naraw issa fl-Unjoni Ewropea li qed iffettwa żon euro li fisser li sissa rajna li rreżistew eh, sissa il-swi għal konsekwenzi ta' referendum ta' Brexit iżda eh, naqgħod ottimizmu bħalissa dak li huwa l-impatt ta' referendum fuq iż-żmien medju għaliex wis probabbli dawn bażmin ser jonsu jinżlu ħaġoħra dik li hija l-inċertezza hija l politika ekonomika li se tiġi implementati mill-amministrazzjoni ġdida Amerikana hemmhekk aħna qegħdin qatt nirridu nistennew ah, nistennew l-ewwel sinjali, nazzjonaliżmu ekonomiku u protezzjonizmu li qed naraw li qed jimtu kullimkien eh, li huma kollha sinjali ta' bidliet kbar li se jkollhom impatt per eżempju fuq l-inflazzjoni u eh, fuq interessi, u rata ta' interessi imma wkoll fuq il-reazzjoni politika. Allura dan il-kuntest eh, x'inhi l-politika ekonomika ta' żon euro. Eh, dan is-sens dan is-saħħaħ il-tkabbir intern u eh, saħħaħ il reżiljenza biex nistgħu nelbu l-inċertezzi f'dan il-qafas tal-kupru ekonomiku fraġli aħna nippellaw il komissjoni biex jissaħħu iktar isforzi tagħhom permezz ta' eżaminazzjoni annwali ta' tkabbir tal-2017 għaliex għalina dan huwa triangolu virtwali politika politiku illi aħna semejna li wassal għal naqis investiment l għennet biex ikun eh, domanda fuq żmien qasir li nweġbuh eh, nwiznuh Anki dan fuq żmien twil u barra minn hekk aħna rridu naħu il-ċertu dinja ta' politika li qed naraw imma nifnafsu minn flok fuq il-produttività bħalura linja ta' forza u t-tielet ħaġa li konna politika budġetarja responsabbli rabta mal eh, ammont ta' politika eh, li tkun xirqa però aħna rridu approċċ globali għażona euro li jsir pożittiv din it-tip ta' politika hija neċessarja biex nerġgħu nnidu tkabbir. Aħna nafu li hemm il-appoġġ għalih dan diġà iżda hemm qegħdin serħu wisq fuq il-politika monetarja. Politika monetarja hija mġestita mill-Bank Ewropew iżda ma stawx jagħmlu wisq, ma stawx nagħmlu wis fuq allura da f'sitwazzjoni pjuttost imwera aħna irdu naraw illi il-politika monetarja daqsħat il-limitu ta' seffejt tista' jkollha affetti f'dan il-momenti tant sensitivi, aħna konvinti il politika budgetarja għandu l-wol xaqdi għonek u għalek il-komunikazzjoni tal-Komissjoni ħajkolla rabta pozittiva u pass pozittiv fuq il-budget u zon euro u biex għandisseħ għanda bżon iktar kunem approċ dinamiku lej il-patta stabilta u tkabbir u aħna lek irridu li konna politika iktar xirqa fuqta biex navetaw illi konnem dawn il-limitazzjonijiet restrittivi fiskali nazzjonali għax aħna konvinti li bank Ċentrali Ewropew mandux ehm, jirfa responsabilità waħdu ta' dawn l-isforzi. U allura fid-daw ta' dan is-sitwazzjoni li għadni kif semmejt jahda globali qed naħbu zbilanċ bejn il-pajzi ta' zona euro illi mandomx eh, sens tajjeb ta' ekonomika, ta' ekonomija u laqas interessi ġenerali ta' Ewropa. Allura din is-sitwazzjoni ta' paradoss jekk aħna mhux se nikkorreġuha ħadd mur għal dawk illi mandomx il-suq budġetarju jridu jigawdu minna imma dak li mandomx ma jidux jużawh. U dawk li għandhom ma jidux jużawh. U allura aħna għandna bżonn approċċ kollettiv fejn il-partijiet kollha ta' zona euro ma jitilfux Aħna irridu li ntejbu il-kwalità tal-finanzi pubbliċi inkluż bħala priorità l-investimenti biex implementaw riformi il għandhom lan illi jkunu iktar viabli fuq żmien twila dak li finanzi pubbliċi għal biex nagħlaq fuq iż fiskalità illi wkoll il-kapitlu ieħor tal-portafol jiena konvint illi fid-dawl ta' dan il- il-attakki il-zona euro għandha aktar importanti xtaqti għalix il-revizjoni ta' fiskalità jippermettu eh, il-revizjoni ta' taxxa jippermettu illi nistaw ndejbu l affajt fis settur preżempju ta' edukazzjoni u oħrajn. Imma għadak li juma persuni illi qegħdin minn kumpanji kbar qed jħorbu mill-ħalsu it-taxxi irridu naraw kif għandek xfuhom. Irridu nagħmlu kull sforz biex innaqsu id deficit budġetarji Is-semestru Ewropew qed joffrina l-opportunità li nevalwaw il-taxxa illi s-sistema ta' fiskali li hija ġusta li tistimola il-fiduċa fost il-ċittadini. Xirrit ngħid bil-kelma effiċenza li akkumulata. Eh, l-ewwel net irrid ngħid li u anki il- maġistament fiskali. Wieħed ma jistax jgħaddi minn għar liħor għaliex il-fiskalità li l-taxxa tkun skont il- il-politika tax tal impjeg u din il-politika ta' taxxa il politika ta' impjiegi jridu jimxu jitfit. U dawn irrendum jintużaw biex l ċekaturi l per eżempju, u aħna rridu nagħmlu tali mod illi nifaċilitaw l-aċċess għal dawn iż-żgħażagħ imprenditori, kumpa nagħmlu pereżempju fi Franza x'hemm prassi tajba ħafna f'dan qasam Politika ta' taxxa ġusta tittaddi mill-inforzar ta' ġida kontra l-frodi u evażjoni fiskali u jina nara semestru Ewropew għax qed naraw dan il-punt kemm komplementari. U għadaw inizjattivi Ewropej aħna irridu niġbru trasparenza fiskala u naċċertaw illi ma jkunx hemm ta' taxxi fejn hemm il valur li jkun aggregat. Kull ħadd għandu id-dmiri li jara l-azzjonijiet tiegħu li jaraw illi kull pajjiż jitħallas it-taxxi fej qabel ma jaraw il-profitti. Għal dak li huwa struttura f'ħafna stati membri għandek ħafna sittadini li huma medda mill-faqar minħabba minna gwaljanza li qed tispikka kull majmur u allura l-politika ta' taxxa għandha rwol importanti xtaqdi dak li għarri distribuzzjoni biex tagħmel tajjeb għal dan il-fenomenu. U la sfida dan il-fiskali ehm, ta' hija li niġbru bizzejiet ħur biex inkunu nistgħu nifinanzaw il-politika pubblika u naraw li jkollna distribuzzjoni eku ta' dan, il-pis fiskali. U dawn huma prittajiet kollha differenti li jippermettunna illi fuq livell nazzjonali li naħdmu aktar f'saħħtu u illi aħna nkunu integratisti, iktar inklusivi, li jkun aktar konverġenza ekonomika u soċjali fuq tal-bażi, fuq il-bażi illi aħna lesti bisħieħ illi nitħattu magħkom. Grazzi. Thank you very much. Grazie. Issa nisimu minnat Gunnar Hockmark rapporter din is-sena għal semestru Ewropew. Ħames minuti. Grazzi ħafna, President. Grazzi lil ħbib tagħna mill-Kummissjoni u nixtieq anki nilqa l-kollegi kollha tal-Parlamenti Nazzjonali. Naħseb li huwa faċli li wieħed jaqbel mal-Kummissjoni fuq żewġ punti fundamentali, prinċipali, l-għonet li konna rikuperu. E tieni waħda hija li importanti ħafna li l-irkupru mhuwiex qed jimxi maġġel. Irkupru bil-mod. U aħna kollha naqblu li miexi bil-mod wisq. U nistgħu ngħidu li minkejja e- iżida fil- impiegi qed naraw li hemm ftit wis u għat hemm wis qatt. U importanti e- e- tnejt kelmu fuq dan il-tkabbir li qed naraw llum huwa bbażat l net fuq politika monetarja unika illi ma nistgħux ma tistax issir sostenibbli għal żmien twil wisq u dana ifisser li rridu nużaw l-istrumenti kollha l-oħrajn kollha fil-politika ekonomika. U t-tieni punt huwa illi il-karattru tal-ekonomija Ewropea hija wieqf u huwa wieqaf u l-irkupru ma, ma bidlitx ħafna affarijiet anke jekk mhix jaħjar f'ċerti stati membri milli oħrajn. U dan huwa problemi jekk iridu nattiraw l-investimenti u noħolqu ċertezza ekonomika u politika li għandna bżonn biex jattirawa. Punt ieħor importanti huwa illi jekk l-iżvilupp ġenerali tal-ekonomija ekonomika Ewropea hija tajba biżejjed minkejja bidjufijiet illi aħna li nsemmejt, hemm differenza bejn stat membru ieħor. U importanti però li nħarsu lejn il-livell tal-ekonomija ġenerali illi hija importanti daqs kemm hija importanti li nħarsu lejn l-ekonomija fl-Stati membri tagħna. U dan jfisser illi <laughs> għanna saqajna fil-friġ u rasna fil- fil-forn. Il-temperatura medja hija eh, meta wieħed iżdan il-temperatura medja hija tajba tajba ħafna. Però kull stat membru għandu jkollu politika ekonomika illi tinkontribwix għal-ben għal-ġit tal-Unjon, tal-ekonomija tal-Unjon Ewropea kollha. Naseb illi importanti wkoll kif għal-Komissarju eh, nikkonsidraw il riski tal-protezzjoni l-ekonomija Ewropea hija globalizzata, aħna niddependu mill-esportazzjoni. U nixtieq ngħid jiena lil persuni bħassur Trump illi l-esportazzjonijiet jippreżumu l-importazzjonijiet u viċeversa. Etnejn huma importanti u hekk ma jkunux flimkien dawn iż-żewġ fenomeni se jdajfu kem l-ekonomija Amerikana kif ukoll l-ekonomija Ewropea. U importanti illi nafaċaw anki riski f'dan. Il-sur Moskovici anki tkellem fuq it-taxxa. U ġust illi irridu nġildu kontra dawk li jippruvaw ma jħalsux it-taxxa. Imma importanti wkoll li jkun dejjem iktar ċittadini li ħalsu t taxxa fl ewropa Rridu niżviluppaw il-politika ta' taxxa tagħna biex nkunu iktar attraenti u nagħtu anki appoġġ lill emerġenza ta' kumpaniji ġodda u impigi ġodda. fl ewropa eh, eh, il-taxxa tagħna hija xi Ah, minn 10-15% iktar olja minn ekonomija anki kompetitivi oħra. Jena rapporter fuq il-Annual Growth Survey hemm ħames punti l-ewwel ngħid iridu nimxu bil-riformi strutturali. U dawn huma differenti fl-istati membri differenti u l-fatt li aħna da differenti qed jisħaq fuq il-fatt li hekk nimxu sew hekk nagħmlu l-affarijiet kif suppost inkunu nistgħu naraw irkupru iktar malajr u żvilupp aħjar tal-impjiegi. U jekk nagħmluh il-kontrarju, jekk nagħmluh il-kontrarju, allura għandna dejjem iktar problemi u jkonna problemi anki ta' dejn. It-tieni punt, irridu nħarsu lejn it-taxxa, anki kif tiġi distribuita t-taxxa. U importanti li niddeċidu is-sistemi ta' taxxi tagħna biex ninċentivizzaw eh, l-emerġenza tal-impigi u jekk jekk eh, nistgħu namlu bidla Eh, namlu din il-bidla, allora jfisser li it taxa fuq il-impigi jkun iktar baxxa u jkun hemm iktar inċentivi u iktar alternativi. Fl-istess ħin irridu nużaw l-opportunitajiet tal stimulus fiskali. E, e, dan jista' jsir anki b'rispett tal-regoli tal pat ta' stabilità. Jekk ma nagħmluhx b'rispett ta' dan il-patt, inkunu qegħdin nimminaw l ekonomija tagħna. Jekk nagħmluh u inħarsu li il-medium eh, term differenti tagħna, nkunu nistgħu nagħmluh, nkunu nistgħu nagħmluh anki bi kwalità ta' baġit tajba. Grazzi ħafna qed il-President. Issa Signora Rodriguez. Grazzi ħafna. Grazzi, jina tassew kontenta li qed hawnhekk foskom. E, sena l-oħra naħdimna fl biex nippruvaw noħarġu bil-femmit tagħna fuq nagħmlu l-Growth Survey. Jien fil-fatt kont ir-rapporter għall-Parlament Ewropew ngħidilkom illi xosana xogħol tagħna tassew kien utli għaliex aħna stajna nsibu ċertu eku minn dak illi kien hemm sar fil komissjoni ġifiri s semestru Ewropew se jkollu effetti pożittivi. Ġit eh, nitfaf f'ċertu perspettiva konklużjonijiet li aħna konna l ħakna meta nqisu s-sitwazzjoni attwali tagħna. Għaliex kulħadd jaf illi l-Unjoni Ewropea issa qed ħabat wiċċa mhux biss ma' kriżi li eh, kriżi ta' li jitrikbu imma eh, li kriżi ta' entità li aħna rridu nuru bil-provi li aħna nabżon soluzzjonijiet Ewropej li komplementaw politika tajba nazzjonali. Iżda barra minn hekk aħna nixtieq ukoll u għandna bżonn ukoll eh, soluzzjonijiet Ewropej li huma u għalhekk it-taħdiet iż-żona tal-lum tanti importanti. Ah, fl-aħħar rapport illi ġie adattat mill-Parlament Ewropew aħna konna qegħdin ngħidu moċċar illi hija l-Unjoni Ewropea teħtieġ li kollha rkupru iktar b'saħħtu li twitti triq għall-investiment illi jirħares lejn il-ġejjini u illi kun jista' jinqas il-rati kbar ta' qatt. Barra minn hekk aħna qegħdin l dan il-divergenzi eh, dejja dejjin bejn l-istati membri u fih dan l-istati membri li għandhom jitnaqsu. U, dan huwa aktar iktar importanti kull ma jmur. Għaliex aħna nafu li fit ċirkostanzi attwali aħna rridu nsaħu l-laqda Ewropea u rridu illi dan jissarraf iktar il-kupru u iktar konverġenza ekonomika. Aħna jina l-ewra l-ewwel ideja illi konna adottajna hija dwar taħlita ta' politika li aħna għandna nsegu. U l-ikbar konklużjoni li ġbarna hija li aħna rridu li dan jiġi mmexxi investimenti ta' għalġejjieni u anki li nserħu fuq isforzi ta' esportazzjonijiet u li wkoll nissostnu il-talba domestika li jfisser illi naqsu l-ingoljanzi soċjali fl-Ewropa. U aħna wkoll irridu riformi li huma marbuta fuq l-insaħħu l-produttività u potenzjala tkabbir. kabbir U aħna nħossu li dan u eżattament f'dan il-qafa ġenerali illi kun ħafna iktar faċli illi insegwu ehm, konsolidazzjoni fiskali u li nerġu nibalanċaw il-budget tagħna. U barra minnek fuq il-żona ehm, Ewropea. Aħna konkludejna li iva il-żona Euro teħtieġ eh, jeħtieġ eh, ċertu rekomandazzjoni u teħtieġ li nevalwaw il-qadra fiskali. U para minn hekk aħna nistgħu nidentifikaw illi kun li hemm distak ta' investiment, vojt ta' investiment, u aħna rridu nkoperaw għalhekk bejn l-istati membri sabiex inkunu nistgħu nagħlqu u nagħmlu tajjeb għal dan il-distak jew il-vojt eh, ta' investiment. Ovvjament nistgħu ngħidu li stati membri li għandhom iktar lok fejn jinvestu huma dawk illi għandhom il-inqas deficit pubbliku li huwa l-każ fil-fatt. Allura neħtieġu sforz partikolari l ġejmi dawn l-istati membri, żgur. Minkejja dan, nafu koll li stati membri kollha jridu jinvestu iktar. U nana għandu reperkussjonijiet fuq il-mod kif aħna nistgħu innaqsu żbilanċi makroekonomiċi għaliex fil-fatt aħna għandna żewġ modi differenti kif nistgħu naqsu dawn l bilanċi jew ser nistaqsu biex ikun l-pajzi membri l-huma nqas kompetittivi biex jagħmlu sforz kollu huma. Jew ngħidulhom iva, irridu illi jirriformaw, li jinvestu, iżda aħna irridu wkoll tolbu l-pajjiżi iktar kompetittivi biex iwessaw it-talba tagħhom domestika mod partikolar permezz tal-investiment. Allura aħna nħossu li aħna neħtieġu li konna iktar kooperazzjoni biex innaqsu l-sbilanċi makroekonomiċi. U biex nalla eh, aħna għan konklużjoni importanti oħra fuq il-ħtieġa ta' strumenti Ewropej iktar b'saħħithom biex eh, permettu li stati membri kollha jinvestu iktar. U dan għandu x'jaqsam mal-użu tajjeb tal-budget komunitarju u dan għandu x'jaqsam mal-fażi ġdida ta' eh, investiment strateġiku għal fejn aħna rridu noħol opportunitajiet ġodda biex qed membri kollha jinvestu biex dawn jistalfu fil-ġejjini u nitkellmu wkoll dwar illi nikkompletu l-Unjoni um, Monetarja u Bankarja bil-kapaċità fiskali meħtieġa. Allura aħna għamilna dawn il-sejħit lill-Kummissjoni Ewropea u nittamaw illi fil-white paper li jmiss li se jresqu il-Kummissjoni ser indirizzaw kol dawn it-ħassib. Grazzi. Thank you very much. Um, now we can start with the debate. Grazzi nistaw natu bidu għad-dibattitu. ċevejna għatta tal-bit għal-kelma, ġifiri tistaw um, titkelmu għal 3 minuti bejwetu iħor. Iħor, naddu assur Norbert Rackman mis-CDU, CCU, mill-German, Bundestag Ġermaniza. Eżis kollegi, komissarju Dombrovskis, diġa għal illi jirta jkun hemm stabilizzazzjoni tal-politika ekonomika jekk ikun hemm stabilizzazzjoni sura ta' nies tal-politika budġetarja. U allura b'dan U da jina kalli ngħid li jekk aħna ser nigżbu dan it-tip ta' stabilta fil-ekonomija tal-Unjoni Ewropea bħalissa dak li aħna nistgħu ngħidu li bħalissa għandna politika monetarja li ma tantx qiegħda maqum jew xejn maquda. ma nafux eżattament kif qed tiġi implementata għax qed titkellmu fuq biljuni ta' euri inferfxin illi eh, din jidru l-emmolaw, imma għand interessi ħafna, baxxi ħafna, eh, b'rata ta' interessi baxxi ħafna, u qed ngħidu illi jrid ikun hemm sanzjonijiet dar rigward imma mbagħad l-impressjoni li tieħed hija illi l-istati membri għandhom ikunu qed jagħmlu aktar investimenti, imma mbagħad nafu li fil-verità investiment pubbliku huwa inqas minn 5% tal-investiment totali fil-pajjiżi kollha. Allura kaħna ser insaħħu l-investiment mela irridu inħolqu l-kondizzjonijiet xirqa sabiex dawk illi jagħmlu l-iktar investimenti ġifieri fl-ekonomija huma f'għada li jagħmlu dan. U dan se jseħ biss jekk hemm biżejjed fiduċa fost l-istati membri varji fejn ikun hemm eh, politika fiskali sostenibbli u stabilità. U sabiex dan isseħ, kaħna qed nitkellmu dwar il-konverġenza, aħna ma rridux indajfu il-min qiegħed eh, saħtu bħalissa. Irridu nsaħħu minnu dajjef biex kulħadd ikun eh, fuq l-istess livell kważi jirnexxi. Għax huwa hekk biss illi l-Unjoni Ewropea ser tigwadanja jekk il-benefiċċji huma disponibbli għal kulħadd. Grazzi kellim li Miss Enrico Vianċiġijas, SNDPS, Assemblea de Repubblica de Portugal. Boa tarde. Um, Grazzi, barra nafsa tajjeb. Iva, jena mill-Assembleja Portugiza tal-Repubblika. Xtaqt eh, insemmi zewċ eh, temi ewlenin għal diskussjoni tal-lum. Il-Kommissjoni Ewropea res eh, dokument illi kien se proponi l-Istati membri. Ideja importanti ferm għal zona euro in partikolari li kienet iv li kien hemm approċċ aggregat u approċ fiskali aggregat li għa 0.6% tal-GDP għal għada aggregata fiskali. Li fisser li aħna ħanaddu minn approċ neutrali għal waħda iktar bwisa U dan fisser li għamilna pjuttost pass il-qoddim, meta aħna nitkaftu wiċna ma' sfidi mux biss fl-Europa ma' dwar id-dinja, għanna problema ta' domanda domestika fl-Unjoni Ewropea, fil-zona euro. Nasib li importanti fermi li aħna. Konna aktar domanda fil-ġejni biex b'xi mod l-investiment eh, jiġi stimolat u bekk u nistgħu nkunu aktar f'pożizzjoni f'saħħitna. Para minn hekk b'dawn l-istrumenti paralleli li t niprovaw naqdu biex ikun hemm investiment. Ma mhux bizzej biex ikun hemm konverġenza u koezjoni fi żmien medju, aħna rridu approċċ sistematiku e, ikunu, per esempio il-fondi ta' Juncker, ikollhom dimensjoni territorjali illi jagħmlu dak li hemm fit-trattat, il-tkabbir, ix-xogħol u konverġenza li fisser kemm dik ekonomika u dik soċjali. Imbat in-nies qalu li l-politika monetarja laħqet il-limiti tagħha li sibi kien qegħdin jippruvaw inaqsu l bdejn pubbliku, id-dejn sofran ta' ħafna pajjiżi. U s jekk din il-politika għandha limitu, mela rridu naraw kif ħanamlu biex insibu strumenti oħrajn li ħadmuhom. Per eżempju, il-ħolqien ta' fond monetarju li jibni fuq li jessem għandu jippermetti li l-Unjoni Ewropea ssib mod sostenibli biex mhux biss ikollok kabbir u xogħol imma konverġenza u kożjoni territorjali. Jiena nappoġġa bissieħ l-inizjattiva tal-Kommissjoni li l-idejat li tresqu Mr. Muscovici minħabba li din is-sena il-Komissjoni għamlet passi kbar il-qudiem u li tamal il-Konsil se jappoġġakom biex nimxu lejn għada fiskali li hija waħda wiesa. di komite di reġun. Paul, l-inkwista l-Komitat tar reġuni nilqgħu minn hawnhekk għaliex naħseb importanti ħafna li jkun il-Komitat tar reġuni hawnhekk fostna wkoll. Grazzi, grazzi għall-istadina. Tassewa pjaċira li li nirrapprezenta l-Komitat tal-Raġuni hawnhekk illum. Aħna il-leħen ta' tur relevanti ferm fis-semestru Ewropew bħal awtoritajiet lokali reġjonali li huma responsabbli għal 55% ta' investimenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li huma voluti fil twettiq ta' mill-inqas 40% tal- CRS ta' CRS CSR propriament. Għal dak li eh, li qed nitkellmu dwaru mhux biss csr imma streamlining dik il-problema minħabba nuqqas ta' koordinament għal bejn il-livelli ta' gvern il-kapacità amministrattiva li mhijiex saħta biżejt u nuqqas ta' sieda ownership illi iwassal għal nuqqas ta' rida politika. Aħna jidispjaċina ħafna illi l għol tar raġuni u l-biliet mux ewa inkluż fil-Annual Growth Survey u illi um, il-CSRs mux um, edin jisu il-fat illi ħafna kompetenzi huma esklusivi għal reġun għal livell reġjonali, is-semestru Ewropew ser jaffettwa u ser jwassal mod effettiv riżultati tajbin biss jekk l-awtoritajiet lokali reġjonali jkunu involuti b'mod iktar strutturat u mod iktar permanenti. U l-livelli kollha ta' gvernandu jaħdmu jitfit billi adottaw l-approċċ tal-gvernanza multilaterali. Biex nidrisaw il kwistjoni il-Komitat tar Reġuni ser jippubblikaw f'Mejju proposta biex ikonna kodiċi ta' kondotta għall-involviment tal-autoritajiet lokali u reġjonali fis-semestru Ewropew aħna kontenti illi il-Parlament qed jappoġġa din il-kodiċ ta' kondotta u aħna nistidnu il-parlamenti kollha nazzjonali biex jappoġġawna mod attiv għal dik li għal-adozzjoni ta' dan it-tip ta' kodiċi ta' kondotta fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Nittama li jintom terġaw id-daħlu dan il-kontribut l-ura f'darkom missijaw għarlu pal pajizkom u biex eh, intom tagħtu dimensjoni territorjali l semestru tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżkom. Ewwel net għal dak li huwa tfassil u l-twetti tal-programmi ta' riforma nazzjonali, il-membri ta' COR u mal lessi biex jagħtu semmu ma' dan il-proċess hekk kif huwa meħtieġ u kif irnuxira u utli nittama li kolkom kull suċess f'xolkom din il-ġimgħa u anke fis-dwar semestru. Grazzi tassew. Grazzi. Mela, ħankunu aktar stret sewa fuq mill-kollega tiegħi President Għakolkom Ħekkolkom tilmtaw ruħkom għal minuti. Għala, minħabba li ħafna nies iridu jitkellmu u kulħadd ħaj jitkellem, mela e, tridu żobbu ma' minuti minuti kellha musallaħqu. Ngħaddu għal Sorinski de Sejan. Grazzi tassew. Nixtieq nitkellem u nistaqsi dwar il-loġika tal-fatt li aħna qegħdin eh, nofqu l-flejjes, għandu skutu fuq il-flejjes. Noqogħdu nitkellmu fuq investimenti, noqogħdu ngħidu fuq il-mod eh, kif eh, ħantejbu l-budget. Imma mu għattaw xejn fuq l-infiq għal dak li fil-fat għedin nonfqu, x'qegħdin nonfqu fihom. Per l-Unja Ewropea ma tonfoq immigrazzjoni. L-immigrazzjoni illegali ġifiri. Kif il-nafu personi li sta deħlin din il-krizi u ma illegali u aħna nafu l-kol illi International huma ċari ħafna dwar min jikkwalifika bħala rifuġjat u immigranti, rifuġjat persuna li qed taħrab minn pajjiż għal pajjiż ta' wara li huwa sikur li mhux qed jivvjaġġa madwar id-dinja biex ikollu għajnuna ta' soċjali minn Ġermanja. Jiġifieri inti x'inhi l-viżjoni tiegħek li jkun hemm nefqa l-immigrazzjoni jekk kif aħna qegħdin niddiskutu prioritajiet hawnhekk illum. Grazzi. Tassew. Grazzi ta' nżammejt eh, ħafna fil-qosor. Nsa, eh, is-sur Manios Nikolaos tal-Parlament Nazzjonali Grik. Grazzi li kulħadd. Nselmilkom, senjuri, il-panel kollu, president, kollegi, jina naħseb illi faħna ma nixċar il kondizjoniet ta' xinu xinu meħtieġ nilha. Aħna sena oħra pereżempju kena klima oħra, kena klima differenti li kera x'taqsam u tingienet inkludi id-dinja kollha kemmi. U issa qed naraw illi qegħdin ninsaħħu ċertu qawwiet illi e, bil-mod il-mod qegħdin immexxu dawn il-pajjiżi eks allejati lej konflitt Ah, ma nafux eh, kif u se jkunu il-konsekwenzi aħna nafu li jemmin li tibni ħitan li jisepara il-pajizi, il-senjur mill-faqfir, eh, min jirtibni ħajt ta' veru, imman kim min jirtibni ħajt ideoloġiku. Aħna u kol inħossu eh, li il-nifs tal-euroxettiċi li qed jonfaħ fuqna, fuq spallitna u mhux qegħdin jieħdu l-miżuri neċessarji. Waħda mill-ħafna miżuri li nistgħu nieħdu mill-Unjoni Ewropea u anke miż-żona Ewro tkun dan li ġej. Jista' inaqas il inġustizzji soċjali. Nistaw ikonna approċ lejn pajizi li mumiex konverġenza ekonomika imma wkoll livell ta' għajxien illi jista' jkun iktar indaqs bejn iċ-ċittadina tal-Unjoni Ewropea. Dan dan dan huwa kastell, propjament fortizza propjament, kontra il-forzi estremi illi qegħdin eh, ħabtu it-tnabar tal-gwerra Eh, ma sawx nkunu, ma sawx eh, eh, nkunu niskantaw li jisemna u ftit xurri oħra nkunu għedin id diskutu kif għansalvaw iż zona euro. Għanna eżempji ċar, nafu xe tkun politika finanzjar dik li politika soċjali, per eżempju l-Greċja, pajizi, fejn inta dak miljoni miljuni ta' nis illi huma bla xor. U m'għandhom xaqas biss il-dritti soċjali bażiċi. Grazzi. Ram Sobor Katalin, j'espère que Napoli, Favor Katalin mill-Parlament Nazzjonali tal-Ungerija l-VP. Tista' elnök úr, kedves kollégák! President, seniori, grazie ta' din l-opportunità. L-Ungerija b'mod ġenerali. Taqbel ma' konklużjonijiet ta' l-AGS tal-2017 u l-mekkanizmu ta' twissija bikrija fil-rigward ta' tkabbir ekonomiku. Aħna kontenti illi dan il-mekkanizmu ta' twissija bikrija ma isemmix l-Ungerija meta jitkellem dwar l-isbilanċi makroekonomiċi. Għandi żewġ affarijiet li xtaqt ngħid fuq is-semestru Ewropew l ewwel aħna nemmnu li s-semestru Ewropew huwa ta' importanza kbira bħala bażi għal kabir ekonomiku aktar inklusiv u kuntenta wkoll bil-bidliet illi saru għas-semestru Ewropew li jinkludu dialogu tekniku, skambju ta' informazzjoni anki bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri u dan kollu iwassal għal aktar bilanċ fi csrs L-Ungerija hija impenjata li tibni soċjetà bbażata fuq ix-xogħol illi tintegra lil kull minnu friskju ta' faqar u l-eskużjoni soċjali. Grazzi. Issa sur Paolo Corelli mill-Italja. Yes, thanks very much. I think all recognize that. Nasib il-koll nista' ngħidu illi l-irkupru għaddej iżda kupru modest ħafna. Il-kupru appoġġat ħafna e, e, bbażat ħafna fuq domanda interna fiż-żona euro u mhux mill-esportazzjonijiet netti kif dejjem kien jiġri. Daw l-aħħar ħames snin. Anke fil-Ġermanja, l-esportazzjonijiet qabel kienu il-forza illi tmexxi li ta' tispinta. Imma issa aħna rridu nagħtu Eh, Sistan il-dan id-domanda aggregata interna ħaġa ehm, li mhix qed issir kif nistgħu naraw anki mill diskrepanzi li għatem fil-pajizi. L-appoċ mill politika monetarja miex bizzejiet, hemm bżonn appoċ ukoll mill-politika fiskali, naqbel ma' kummissarju Muskovici. Importanti li jkun hemm politika fiskali li tista' tkun ukoll esploratorja, tkun ikolna pożizzjoni fiskali pozittiva ma fl-istruttura attuali. ma dan mhuwiex possibbli ma hemm l-ebda żona euro ta' veru jew strument fiskali livell li jista' b'xi mod ikejjel l-istwazzjoni fiskali tal-Istati membri dan li għanna bħal sawa biss. U għal-rizultat mux affidabli, fil kummissarju Miskofiċi, intom għattuna jenna bżondina l-istans fiskali, imma kif ħanamlu għadi? Permezz ta' apport ta' approċċ kooperattiv li tolbu l-pajjiż biex jilħaq ċertu miri jew xi ħaġa oħra. Ħajkun hemm xi tip ta' ċentralizzazzjoni ta' tfassil tal-politika jew xi tip ta' kapaċità fiskali taż-żona euro. Għaliex stess l-affarijiet mhumiex ċari ħafna, ma nafux jekk il-kooperazzjoni hix biżejjed biex naslu għal din it-tip ta' politika fiskali li naħtieġu. Menna euh, maintenant, Madame Karine Berger. Grazie. Karine Bergier, mill-Assemblea Franċiża. Grazzi, aħna naqblu illi għana bżon iktar tkabbir għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea u ż-żona Ewro. U għalek kiena pjut naqram ħazba bil-proposta tal Eh, Sur Hockmark illi pamel palat qabil bejn il-mezzi ta' situazzjoni individwali li kulħadd irid tifendi għal rasu biex eh, jara kif ħajjiġi aħjar. Imma allura l-Unjoni Ewropea xi xini għal dik li lassa 70 eh, sena l-Unjoni Ewropea u żona euro ilha snin twal. Jekk kulħadd ħajqos jifendi jara xambu allura. Jekk aħna fl-Unjoni Ewropea u ż-żona euro l ideja hija mhix illi nagħmlu politika li tippermetti illi min irid min isejjer ħażin illi nkomplu sejjer ħażin imma l-idea li li konna politika li min ikun sejjer ħażin imur aħjar u min imur sejjer aħjar imur aħjar. L-idea hawnhekk aħna għandna żewġ direzzjonijiet għandna l-triq illi semmiet dwar il-kommerċ dinji. Is-sitwazzjoni għalet minn ħafna intervenenti nazzjonali li nbidlet ħafna. Is-Sur Trump issa qed meċi eh, Stati Uniti u ma jridx joqgħod jisma' ma jridx jaf bil-trattati ta' kummerċ internazzjonali u rajjiena nixtieq eh, ħafna suċċess u kuraġġ u qlubbija li n-nies qed jinnegozjaw ma' Sur Trump li fil-Kummissjoni nawguralhom kol suċċess għalli ħaseb ħadd issa huwa pozizjoni li konvinċa Sur Trump li jmur kontra dak li ħossu u li jdu li biddel femtu fuq il-kommerċ internazzjonali. Jekk aħna maħniex ser inwaqfu s-sitwazzjoni din il-politika ġdida Amerikana dan mela aħna qegħdin huwa forza tagħna flimkien li hija e, soluzzjoni, soluzzjonijiet t'ana li aħna rridu nfittxu biex nkabru is-sitwazzjoni ekonomika il-pik fiż zona euro fil-Unjoni Ewropea ġenerali li għandha bżonn. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-politika espansiva u dak li msejjaħ positive fiscal stance, fiscal stance hija xi ħaġa li jabbidla mill-fond, bidla mill-qofol illi jibat il-messaċ ċar illi jekk l-Unjoni Ewropea toħroġ minn dan il-awċ mela trid tuża l-armi tagħha. Ma tistax tipprova ssib soluzzjonijiet il-barra mixtuta imma biex eh, tuża il-qawit tal-politika monetarja tagħha u politika monetarja wkoll illi tippermetti li tagħti ġejjin sod biex nerġgħu nagħtu nisġid lill-ekonomija tagħna. Grazzi. Merci. Maintenant, la parole à Yoru Galamba. Euh, Yoru Galamba. Mill-Assemblea Nazzjonali Portugiża Sandi. Barna f'sinar tajab. Jena membru tal-Assemblea Portugiża tal-Repubblika u membru wkoll tal-Kumitat tal-Finanzi. tal komitat tal finanzi Nasab li tassew importanti nagħtu spin tal-investimenti, għadha mill-affarijiet ewlenin fil-fatt li ikkritikawna dwarha anke Mr. Hockmark li għandna bżonn ta' riformi strutturali. Imma jekk tagħti daqqatajn madwar l-Ewropa x'tara. Tara kriżi ta' investiment madwar l-Ewropa kollha. Mhux biss riformi ta' sistemi fiskali strutturali illi ħajkollok riċetta waħda li ħad tindirizza problemi kollha. Jekk ħadd tara daqsxejn il-pożizzjoni daqsxejn iktar ideoloġiċi u tqabbilhom ma' dawk li qed jgħidulna kumpaniji, kumpaniji fil Portugal jgħidu l-istess ħaġa bħalma qed jgħidu kumpaniji fl-Ewropa kollha li qed waqafhom li jinvestu u għannu nuqqas tad-domanda. Ekk qed jgħidulna in-negozjanti li traprendituri għalhekk forsi tkun idea tajba kieku dawk involuti fil-politika ekonomika jagħtu bidden lill-intraprendituri pajjiż jista' jikber biss. Meta jerġa' jkun hemm domanda hekk jgħidulna l-intraprendituri bla domanda ħadd ma ħajinvesti, ħadd ma ħajinvesti ehm, fi klijenti li m'għandux Mela jemma nazlux soluzzjoni zbaljati. Jekk aħna jdu il-natu spinta l-irkupru kajman li għanna bħalissa, ma nix nħarsu lejn l-affarijiet kollha li fil-fatt qegħdin it-telfuna milli naraw il-problema. Grazzi. Is-sur Razmas minn Syriza, Greċja. Grazzi, President. Kif għat? Fil-bidu. Il-Greċja. Għada fil-programm. Imma ħna interessati tassew. Fiż-żona euro u triq li qabdet l-Unjoni Ewropea. Nixtieq insemmi xi aspetti li fil-fatt ġa semmew Inti għattilna li l irkupru huwa bil-mod ħafna. Imma, għalfejn qed jikber daqshekk bil-mod tkabbir. Għalfejn għandna daqshekk rata għolja ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Għaliex qatt m'għandna l-ebda konverġenza, anzi għandna diverġenza bejn l-Istati Membri. Għanna diverġenza f'kollox. Fit-tħul, pagi, kwistjoni soċjali. Għalfejn, għalfejn din id-diskrepanza kollha. Inti, ma' dħalx fid-dettal ma tinix pereżempju ċertu pajjiżi li għandhom deficit qoli. Mentri pajjiżi oħra għandhom surplus qoli. Jek noqdu nqablu kollox. Minn ma nqissu kif il-ġitu għam qassam mal-popolazzjoni. L-Istati Uniti l-għam nħarġu mill-krizi, l-Unjoni Ewropea għada mm, jisum ma jista xirna xirna, xaġa fazina għadin namlu. Jew kalla memx tam għadni xuf dinja fej kollox ta' taħt fuq. Kemm għadin najse kollok rasak fil- fil-forn saqajk fil fridġ u eh, il-medja tkun tajba temperatura medja naħseb li il-Greċja għandha kemm saqajja fil fridġ u kemm rasa fil-forn u ila snin għaddejjak. U l-medja mbagħad nofs minut oħra kieġbok sur President kemm l lesti għanala, Mela, il-programmi ta' dawn l-aħħar snin ma jaħdmux l-IMF Mettewa di l-Unjoni Ewropea mettita hemm ħafna affarijiet li huma ħżiena. Għandna livelli għolja ta' qatt, għandna ħafna dejn. U inti tibqa' tgħidilna li hemm bżonn riformi. Għalha meta tgħid riforma xiġifieri? Jiġifieri il-Greċja mhux ħajkollha dritt tal-bargaining kollettiv. Grazzi, Antonio Mezzjani mill-Italian Chamber of Deputies. Grazie President, kollegi. Kif eh, diġant għal, l-Unjoni Ewropea għaddeja minn krizi ta' strateġiji li aggravi ħafna. Issa il-rebħa eh, tal-Brexit u, u rivoluzzjoni kontra l-globalizzazzjoni, dawn huma kollha li għandhom eru ekonomiċi u soċjali u jitolbu li kunem risposta għawija għax il għax mux biss l-irkupru għadaje fimma distribuit b'mod eh, mux ugwali għalix il-problema hija li memx politika ta' budget eh, eh, illi hija bbażata fuq politika monetarja u il-politika tal-Unjoni tal Ewropea ma tistax tasal iktar minn ċerti livelli. U għanna bżon ta' politika ta' budget espansiva promossa u kontrollata fuq livell unitarju. U b'dan irridu morru li lem, irridu e, e natu kontenuti u strumenti e, e li ġew maħlu għamil pjan Juncker. Fl-istess ħin irridu anki nużaw rizorsi li l lumu ma frizzati tal-font ESM. Em, problema soċjali u koll għax meta nħarsu lejn il-faqar u l-qat e, eh, dawnu ma situazzjonijiet li marru għallar anki nuqqas ta' ugwaljanza eh, qabel eh, Ewropa kienet tfisser progress soċjalment imma bil-kriżi dan kollu id-dajef allora hemm bżonn li jkun hemm network ta' protezzjoni soċjali tal-komunità billi nużaw forsi l-proposta ta' assikurazzjoni Ewropea kontra il-qat illi hija proposta taljana tista' eh, tista' tgħin eh, biex l-Ewropa terġa' ssir protagonista u tagħti sinjal lill-Ewropej kollha. Merci. Madame Danielle Oroy de l'Assemblée nationale française. Merci, Grazie, Sir President. Jina minna ħatijaj. Meta n-intervjeni nishtiq nitkentej biex eh, nerġiċi bċertu sens ta' mur dak li għal per eżempju eh, sur Dombrovski eh, u tas soltu. Isu għatma ġarra xej, isu ma' kena l-Brexit, isu Trump ma' tela u ma' Karim Berger. It għaddejjien palli kik dejjem konna l-politika tal-provista u um, il-politika ta' serita li qed taffeċċi l-Spanja u l-Greċja, Portugal, eh, suġġa għatma ma Tur Moskoviċi, inti eh, mistek mistejt fuq ċertu kwestjonijiet meta tkellim fuq investiment, illi għandu jaqdir għal ħafna iktar ċar. U ningrazzjak però li jett li għanna bżon iġildu kontra il-tax havens, kontra uh, uh favuri trasparenza u illi sati membri jarfu illi jridu jħalsu um, fej edin jgħalaw il-flus, fil-pajs qed jgħalaw il-flus. Il-politika soċjali tal-kumpani multinazzjonali tiġi um, trattata taħt il-Green Paper li aħna l-saqna imma fis imma itikonna rata ta' taxxa autonoma, taxxa fuq livell autonomu hija kwistjoni ċentrali. Għaliex aħna naraw fil-Brexit xi ħaġa li ħafna stati membri qed jiddeċidu ma bejniethom fuq ir-regoli tagħhom stess għanna carbon tax fuq il-frontieri li fl-aħħar ħatġi tiġi implementata minħabba palma qal meta għal sur Trump kif spjeganna aħna rridu nkomplu zombo sot fuq it-trattati kollha li ħajjiġu rifjutati kif kiġu proposti u allura reazzjoni tagħna tista' tkun li nkunu iktar solidari f'dan l-Unjoni Ewropea u iktar stretti ma' dak li aħna nimponu bħala prodotti prodotti li jidħlu fl-Unjoni Ewropea u mhux tajbin għas-saħħa għas l-ambjent u jekkax jekkux il-kwestjoni mistoqsija tiegħi jekk jkollniex Unjoni Ewropea illi effettivament iktar tarra fil-fatt li ġida kontra l-faqar ħad kompli għaddeja fl-Unjoni Ewropea hija fil-fatt priorità illi aħna rridu nittrattaw anke meta nitkellmu dwar il-budget. Grazzi. Merci. Comme les demandes de parole s'additionnent, donc je ne prendrai plus de demandes de parole Kena Nal-ministri illi jitkellmu ġifieri fortunatament musta nkunu nistgħu nlaħqu ġiżommu fil-qosor. Sì, grazie Presidente. Io sono... Grazie Presidente. Jena eh, membru tal-Moviment 5 Stelle, wieħed minn dawk il-movimenti li jieġi definit bħala moviment populista, anzi fuq qoddim, u forsi laqasintkom stess ma tafu kif għandhom jieġu definiti. Jena fl-ewwel sentejn u nofs ħdimt ħafna u provajt nifhem il-dinamiki tal-parlament u provajt insib anki eh, kompromessi għal specialment għal pajizi u għal pajizi tan nofsinar tal eh, tal-Europa li għandhom bżon ta' risposta fuq il-migrazzjoni. Jena fimt li eh, fuq il-problemi ekonomiċi għanna eh, problema u nibqaw nduru miegħu problema u għatma nirsolvuh. Hemm noqqas ta' bilanċ evidenti li ma nistawx nimlew dawn id-differenzi. Hemm għanna bżonnu kol li konna kapacità fiskali fuq livell Ewropew biex inkunu nistaw innaqsu dawn id-differenzi eh, u dan ma nistawx namluha għax dan jfisser illi eh, inkunu qegħdin nobligaw il dawk li sejrin tajjeb bħalissa eh, bil-euro iħalsu iktar minn dawk li sejrin ħażin. Irridu insibu mod biex nikkonvinċu il-Ġermaniżi ipoġġu 200 biljun uh, biex inkunu nistaw nejnu l dawk il-pajizi li għaddejn fil-faqar u inkunu solvejna l-problema. Imma mux faċli namlu, eh, għax uh, il-pajizi il se jgħidu le u se jfittxu soluzzjonijiet alternativi dejjem unilaterali. Issa għanna opportunità naf illi ma nistawx aħna nimxu lejn il-kompromess u il-soluzzjonijiet e, e l-oħrajn huma e, irridu nsibu mod biex niftemu naqblu l-koll kemm aħna għax bħalissa pajis illi għaddej minn rikat jista jiddeċidi demokratikament joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Grazie. Merci. Euh, Monsieur Manuel Rodriguez euh, de l'Assemblée de la République au Portugal, EPP. Obrigado. Grazie ħafna. Jena xtaqt inbieġa pal-kommenti ta' Kummissarju Moskoviċi u qal li għanna bżonn. Naraw kif nistaw insaħħu l-istruttura ekonomika tagħna ma biex nagħmlu dan idu l-ewwel nikkonkludu l-implementazzjoni tat-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja. Rridu morru l-lin minn dal-pilastru. Kanna proposta ta' Mejju 2015 mill-Gvern Portugiż għall istituzzjoni ta' Ewropej biex ikollna Fond Monetarju Ewropew u din hija proposta li llum qed tagħmel iżjed sens minn qatt qabel. Untenni wkoll il-kommenti li jagħmel il-, -kommenti il kollega liħor mill-Assemblea Nazzjonali Portugiża li tagħti iktar stabilità li żona euro biex inkunu nifilħu għal iktar xoks. Mekkaniżmu ta' dan it-tip jista' jkollu wkoll il-kapaċità fiskali propja illi jiffinanza miżuri strutturali u dan għal valur akbar għall-istati membri kollha. L-Ewropa din id-direzzjoni illi qablet nitkellmu dwar ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew illi huwa rwol illi għadu mhux qegħdin jieħdu l potenzjal kollu tiegħu. Għadna l-bot ħafna mill-miri tagħna jekk naskludu wkoll l-iżvilupp fil-prezzijiet tal-kombustibili iktar u iktar. Jiġifieri. aħna għandna bżonn mekkaniżmu bħal Fond Monetarju Ewropew li tkun l-evoluzzjoni naturali tal-passi kollha li tieħdu sissa. Grazzi. Grazzi. Nirringrazzja l-Kommissarju Pier Muscovici tal-proposta tagħhom li saret minn tal-Kommissjoni Ewropea. Jiena mhux qed imur kontra dak li qalu imma li mistoqsija. Minħa tal-Istati Uniti għandek politika spazzjonista kbira ħafna li se minn minnaħa ta' investimenti anki ċertu miżuri jakkompanjawha. Biex l-Ewropa tkun tista' kollha kemmi eh, tkompli taħdem magħhom x'kistgħu nagħmlu fuq livell budgetarju fl-Ewropa flimkien il kol U tieni mistoqsija hija fuq id-distribuzzjoni bejn il-pajjiżi differenti. Ġifieri meta l-Kummissjoni minn ġa trasaq dawn tip ta' proposti, grazzi. Merci. Monsieur Jürgen Ligim, euh, donc d'Estonie, ALDE. Mill-Estonja. Aziz kollegi, Jina xtaqt nikkommenta fuq bosta interventi mill-kollegi. problema fl-opinjoni tiegħi ma kienet id-deficit u nefqa pubblika. Imma ftit involviment minħabba l-gvern fl-ekonomija. Qatt ma kien hemm investiment privat kien hemm regolamentazzjoni żejda taqis fil-kompetittività u pis ta' dejn qawwi. Jiena diżappuntat ukoll bil-bidliet fil-politika fiskali. Fl-Ewropa b'mod ġenerali nittamma li kummissjoni mhux ħatibqa' mixja f'dik id-direzzjoni. Grazzi. Merci. Je vous remercie en tous les cas pour l'effort de... de... Grazie kolla tal għati t-prova użomu fil-qosol fil-interventi ta'kom, għal ġinti permetti li jiktar eh, naddi l-kelma li Roberto Gualtieri biex jgħamlu konklużjoni jgħamlu konklużjonijiet, imman kienu ħajja għacċans biex jirraġiċu kol. Thank you very much. Grazie ħafna, Aziz President. Naħseb li d-dibattitu kien tassew interessanti. Ovvjament differenzi ħajkun hemm, hemm hemm ukoll affarijiet komuni li nistgħu naraw ukoll mid-dokument li ġie approvat mill-Kunsill dokument illi fl-opinjoni tiegħi huwa inqas ambizzjuż mill proposta oriġinali tal-Kommissjoni li identifikat um, bażi fiskali sa' 0.5 imma volli dina il-konklużjoni nqas ambizjuża ta' konsil tal-Ekofin eh, li kienet adottata b'mod unanimu mill-Ministri Finanzjari tal-Unjoni Ewropea identifika elementi komuni. U rridu nkunu konsistenti, speċjalment fil-pass Eh, speċifiku għal kull pajjiż li jmiss qabel eh, l-aggregat li jmiss għaliex kif qalu ħafna kellimi kellima aħna qegħdin fażi tal-kupru illi għada fraġli ħafna. Il-domanda aggregata hija kajmana ħafna u għalhekk hemm bżonn illi it kun parti minn taħlita eh, politika tagħna, riforma strutturali, responsabilità fiskali. Hemm bżonn illi ikollna l-politika fiskali biex tikkumplementa l politika monetarja. U domanda anke billi jkun hemm pożizzjoni fiskali adattata u taħlita politika bilanċjata. Nasab li koll għedin naqblu ministri tal-ekofin kolla qablu bejnietom. Jider ċar li dina triskun tkun jew li daspandi jew nkella neutrali għall-inqas. Qed nissugraw li li jmiss ikun hemm l-istess kontradizzjoni illi u koll il-Kummissjoni fi proposta tal-pożizzjoni fiskali li jkollok għatta CSRs illi automatikament imorru għal pożizzjoni fiskali negattiva jew l-iktar l-iktar neutrali għalhekk kif nistgħu nevitaw dan ir-riskju. Anki jekk nieħdu bħala bażi il- pożizzjoni tal-Kunsilli hija inqas ambizzjuża xorta jridu ikun hemm involviment tal-Istati Membri biex nilħu pożizzjoni fiskali pożittiva. U kif nistgħu nevitaw ir-riskju li illi il-CSRs ikunu kontra din il-pożizzjoni aggregata? Nasab li hemm bżonn nirriflettu iżjed dwar kif eżattament nistgħu napplikaw il-flessibilità. Qed nitkellem dwar 2018 aħna qegħdin 2017 ma 2018 jasal ukoll. Peress qegħdin fil-fażi interim il-fażi tal-CSR. Bidu niddeċidu wkoll issa sena d-dieħla u tal-kuntest allura ta' dan għal-kupru fraġli ninsabu fih Il-Kommissjoni għandha xogħol importanti li ssib tindirizza l-bilanċ bejn is-CSRs u l-bżonn li nżommu mal livell aggregat ta' pożizzjoni fiskali li twassalat kabbir. mbagħad ovvjament imma daħal diskutuh fil-parti li jmiss, irridu naraw x'tip ta' strumenti jrid ikollna sabiex naħuq din il-mira kif nistgħu ntejbu l-lodda tagħna Din hija dilemma. Hemm bżonn nevitaw illi jkollna taħlita politika Anzi, rrit illi jkollna taħlita politika sa li twassal għal tkabbir u mpigi. U ħafna membri mill-Parlamenti Nazzjonali u Ewropew iridu politika li twassal għal tkabbir u kif kif Grazzi Roberto, onorevoli membri, l grazzi ħafna għal dan id-dibattitu u issa xtaqt ninsemmi xi punti li semmew. L-għuna t-prioritajiet tal-politika ekonomika, tqalu ħafna xorti, semmew l-investimenti, riformi strutturali, fost l-oħrajn. Mill perspettiva tal kummissjoni nasbu illi hemm tlet prioritajiet importanti li rridu nsegwu sabiex nistimulaw l-investiment. Waħda mill-inizjattivi li ħadet din il-Kummissjoni kienet li jitwafqu pjan ta' investiment tal-Ewropa biex nindirizzaw ukoll ix-xkil li hemm għall-investiment u biex nagħtu spinta lill investiment pubbliku privat imbagħad ir-riformi strutturali ħaġa li dun nisqu fuqha iżjed ninsistu fuqha ma tistax issolvi problema strutturali fl-ekonomiji permezz tas simbolu monetarju fiskali biss, trid tindirizza wkoll il-ċirkostanzi. u mbagħad irid ikollna wkoll politika fiskali responsabbli. Din importanti għasminja bosta drabi tissemma. Ġifiri illum kena diskussjoni dwar x'inhu eh, pożizzjoni aggregata adattata fiż-żona euro U jekk imorrux pereżempju għal pożizzjoni neutrali jew iktar espansiva. U komunikazzjoni ta' kummissjoni semma approċċi differenti li hemm bejn l-istati membri. Għandna stati membri li qed għandhom deficits eċċessivi u għadhom ma laħqux il-miri budgetarji tagħhom tal-medium term u f'dak il-każ jidu jibqgħu jaħdmu biex indirizzaw id-deficits. Imbagħad għandek stati membri li laħqu l-miri tagħhom u li jistgħu jużaw allura l-ispazju fiskali disponibbli sabiex jistimulaw id-domanda u l-investiment. Isser dan jrid jimxi jitfit ma' xi strumenti fiż-żona euro Dina ħaġa li semmiz ukoll fir-rapport tal-ħames presidenti dwar l-Unjoni Ekonomika Monetarja dwar iskem dwar il-funzjonijiet ta' stabilizzazzjoni mhux ħarfal fid-dettall. Għaliex it-tlessija ta' l-Unjoni Ekonomika Monetarja ħal tkun suġġett ta' diskussjoni li jmiss, ġifiri nidħlu fid-dettall waqt dik id-diskussjoni imma xorta hemm mezzi diġà kif nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni tal pożizzjoni fiskali u rekomendazzjoni ta' Kummissjoni. Grazzi ħafna, Pier Moscovici, kieġbok. Kelku Kem tej biex nżid ma dak li intqal. Jien ukoll apprezzajt ħafna dan il dibattitu Kien hemm ħafna poċ għal dan it-triangolu virtuali tal-virtus tal-investiment eh, illi huwa eh, deċisiv ħafna li jri fuq u jħollu jorbot il-pjan ta' Juncker. Bat għandek il-politika budgetarja li hija responsabbli eh, wkoll flessibilità intelligenti, imma riformi, riformi li jrid progressisti biex jipromovu il-produttività u l klusjoni soċjali flimkien. Jiena ħad nota tal- fatti li ntoma fastu fuq l-konverġenza u l-importanza tal-konverġenza li hija deċisiva ferm f'dan ir-rigward. Jekk iżona euro li aħna debattejna fuq mhux se jipproduċi konverġenza jekk id-diverġenzi musse se jingħalqu bejn ekonomiji differenti mela maħn u l-industri differenti mela aħna mhux se jirnexxinna illi nitkellmu bleħen wieħed. U għalhekk aħna għan ridna illi nitrataw li kwistjoni ta' zbilanċi makroekonomiċi. Jena konġu ħafna tal-implikazzjonijiet li aħna nemxu lejn espansjoni budġetarji ta' zona euro akkumulata u anke fit-trattament tal-bilanċi nifsu aħna nitol namlu appell l-istati membri li għandhom l-ok fej jimirħu fuq livell budgetarju li jagħmlu dan fil-Ġermanja, fil-Istat tal-Olanda u kol oħrajn, ma nkunu realistiċi, ma nistax nisolvu l pajjiżi illi jisolvu l problemi ta' kulħadd u ta' żona Ewropa kollha kemm hi raġuni era li strumenti oħrajn ta' investiment għandhom ikunu wkoll nfassla. Fuq il-kwistjoni tal-Greċja, eh, ovvjament, Il-mod tħassib kbira lina, l komissjoni ħadmet ħafna sfiq biex mhux il-qudiem fi żona euro. Aħna marbutin mal-żona euro u aħna għedin fitxu li jkun hemm soluzzjonijiet, soluzzjonijiet globali biex eh, ikonna Greċja riformata tisti tista eh, timxi lejt kabir iktar b'saħħtu u li toħloq ix-xogħol u aħna nitamaw ukoll illi kwistjoni tad-dejn jkun eh, solvut. Allura, dak li huwa l-awtorità Griega rridu nkunu mexxu iktar qoddim minn aktar fis. U dan fisser illi maħniex il-bot minn meta aħna minn meta niġu biex mexxu qoddim u nirnexxu. Għal dak li kwistjonijiet budġetarja ta' zan euro. Ovvjament dan huwa l-lan tal diskussjoni tagħna ta' sessjoni li jmiss iżda Issa ngħidilkom li l-Kummissjoni Ewropea qed ħejji white paper għal 60 anniversarju ta' Trattat ta' Ruma u eh, jiena diġà qed bosta drabi wieni eh, ngħid nisħaq illi jiena ħanati rapport sejħ tiegħi tip ta' kapaċità ta' żona euro illi għandu xaqsam mal patti u r-rizorsi iżda wkoll aħna rridu irrid nbenefikaw minn stabilizmu u stabilità u dinamizmu u eh, dawn huma indispensabbli pal elementi. Fuq l approċ budgetarju akkumulat aħna Iva, li nħdu nota ta' dana, għanna għanna ċifri li jina mitolbu għalihom li marru għazra 5%. Aħna qegħdin dan is pittoro aħna fis-CSA konna tkellimna wkoll dwar il-kwistjoni ta' differenzi bejn il-pajjiżi differenti, dak li ma CSRs propjament, u aħna dan li huwa importanti illi aħna ngħidu li l-interpretazzjoni tagħna tal-politika budgetarja waħda għaqlija u flessibbli għax il-flessibilità illi eh, ma jistax jkun infinit aħna nafu xumma parametri, aħna nufissru għadi, aħna rridu nużaw dan il-konċetti, il-politika tagħna ma tixmu waħda li distanzjona jew li tagħmel ċertu obbligazzjonijiet, aħna rridu li tħattu biex ikun hemm riformi u nsibu soluzzjonijiet ukoll flimkien dak li kienet il xogħol tal-Kummissjoni dak li qed kompli taħdem għax għandna bżonn imma li l-stati membri jaqtu r-rwol tagħhom isih. Grazzi ħafna. Mela nistanna għala dina l-ewwel parti. Għanna 30 sekonda biex nerġgħu eh, niblu l-podium u nerġgħu nibdew immediatament bil-sessjoni li jmiss.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 Aziz kollegi, jekk iġobkom sibu postkom, ħalli nibdew. Session and uh, for me is a pleasure and an Uwa bi pjaċir u nur għalija li il-kelma għal l-introduzzjoni mifar il-President del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Grazie. Kommissarju, Viċ Kommissarju, Dobroski, Skovici, President. Kuntent tassaw li għatna ħafna minnkom hawnhekk kellu għattini sessjoni plenarja l-futur ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja kolbilna illi jeżisti futur imma Kif nistgħu niffurmaw għall futur ta' żminijiet fejn is-sigurtà, l-immigrazzjoni u l-Brexit qegħdin jiddominaw id-dibattitu pubbliku? Qed naraw livelli għolja ta' għad f'ħafna postijiet fl-Unjoni Ewropea. U għadna ma ndirizzajniex bisħiħ il-kustjonijiet tal-istabilta fiskali Iż-bilanċi ekonomiċi għadhom qegħdin jaffettwaw l-Unjoni Ewropea u l-inigwaljanzi soċjali wkoll jridu jiġu indirizzati. Għalhekk leġittmu nsaqsu issa li huma dawk l-elementi ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja jridu jiġu żviluppati iżjed. Parlamentari nazzjonali u Ewropej jridu jikkooperaw iżjed. ċert illi għandkom ħafna opinjonijiet kultant anke differenti ta' kif għandna niżviluppaw il-governanza tal-Unjoni Monetarja. Il-Parlament Ewropew attwalment għaddej biħidma tiegħu fil-qasam ta' l-kem seħ Bekeber Espressa u Ferza, il-rapporti tagħhom. Il-plenarja trid għad tagħti tisprimi l-opinjoni tagħha fuq dawn ir-rapporti. Nistennaw il-Kummissjoni tippreżenta white paper f'Marzu fuq kif l-Unjoni tista' tagħti riżultati aqwa li ċittadini u stati membri tagħha din white paper ħad tkun qed tindirizza ħafna isma' politiċi u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ovvjament ħad tkun parti minnha. Mhux qed nippretendu li l-Kummissjoni tgħidilna llum x'taħseb imma nittamaw li jkunu jistgħu ituna taqxejn xi affarijiet x'naħsbu fuqhom. Kuntant il-Viċi President ta' Kummissjoni Dombrovski qiegħed magħna hawnhekk illum. Minn ġunju 2015 kellna rapport li jinkludi roadmap għal Unjoni Monetarja Kompluta. Sar xi progress imma bżonn ta' żied isir illum fil-ġranet li ġejjin bħala rappreżentanti eletti taċ ċittadini għandna l-opportunità u d-dover li niddiskutu ħafna aspetti differenti tal-governanza taż-żona Ewro. L-ewwel, kif intejbu l-għodda ta' governanza attwali tagħna bħal is-Semestru Ewropew u l-patt ta' stabilità u tkabbir it-tieni nett nagħmlu biex inżidu il-governanza tal-Unjoni Monetarja u tielet kif nistgħu insaħħu d-dimensjoni soċjali u l-koeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Dan kollha suġġetti fuq l-aġenda tagħna din il-ġimgħa. Seba' snin wara li faqqat il-kriżi, l-ekonomija Ewropea għadha fraġli. Għalhekk qed ntejbu l-governanza tagħna sar ħafna f'termini ta' konsolidazzjoni fiskali hemm hemm bżonn nibqgħu nappoġġjaw ir-riformi strutturali sabiex nżidu l-potenzjal ta' skabbir tagħna. It-tassazzjoni, pensjonijiet, is-suq tax-xogħol, il-kummerċ, is-servizzi, l-amministrazzjoni pubblika dan kollha jridu intejbuhom dawn l-oqsma jridu nisfruttaw il-potenzjal kollu ta' suq uniku suq digitali l-Unjoni Enerġetika sabiex insaħħu l-proċess ta' tkabbir tagħna dun naħdmu favur l-industrija u favur l-SMEs. Mingħajr l-ekonomija reali ma nistax niġildu l-kriżi. Kien hemm tkabbir promettenti f'ċertu stati membri ma sem problemi, speċjalment ir-rati saqat fost iż-żgħażagħ tagħna Dan irid jittieħed in konsiderazzjoni. Aħna rridu se niddiskutu iżjed dwar kif insaħħu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja saru ħafna riformi fl-aħħar snin l-Unjoni Bankarja, it-nidija tal-Capital Markets Union, għanna bżonn ta' sitt investimenti u naċċertaw li l-investimenti jimxi fid-direzzjoni tajba. Flimkien iridu nibnu sistema ta' governanza fejn kulħadd jaf x'inhuma responsabiltajiet u d-doveri tiegħu. Id-dibattitu demokratiku huwa importantissimu. Kwalunkwe koordinazzjoni ta' politika fiskali tkun um, valida biss jekk kull livell minn Ewropew sa lokali jkun involut hemm bżonn ta' kontabilità demokratika u jkun hemm ukoll interazzjoni mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-gvernijiet nazzjonali. Dan id-dibattitu huwa kontribut għad demokratizzazzjoni tal-qafas ehm, fiskali. Eja kunu ambizjużi u grazzi tal-partiċipazzjoni tagħkom. Thank you very much. ħafna. Thank you very much, Mr. President. Grazie ħafna, President. Issa naddi il-presidenza lil-kollega u ħabib Jean Artui. You start? Bien, mes kollegi. Eżis kollegi, jina tassew kontent li jett nilqakom għawnek pal-President eh, tal-Komissjoni tal-Budget. Eh, aħn jina meldan dan prezenza ta' Roberta Gualtieri illi qed jippresedi ikon. Id-dibattitu illi serri konna ħajtawal il sessjoni preċedenti. Qed nitkellmu hawnhekk dwar illi nitkellmu ftit fuq il-mezzi ta' natura li nsaħħu il-gvernanza il gvernanza tal-żona euro. Kan għaddi kelma li żewġ kummissarji ħajta għamana, kummissarju Dombrovski u kummissarju Duskovici. Umbat, eh, naddu il-mikrofonu lilkom biex eh, titkellmu taħt l-istess regoli li għedna segwejna qabel fil-diskussjoni ta' qabel għan jipruvaw naqsu għazzewġ minuti l-interventi ta' kulħadd tal-imot li kulħadd eh, kun jista' jitkellem Nfisser li neċessita illi insaħħu il-gvernanza eh, ta' dan ewra imperattiva li xaħna bħadġajna b'ċirkulazzjoni fl-euro issa u issa zinna bejn gvernanza ekonomika, finanzjarja u budgetarja, jew inkella irridu naraw jekk ikonniex regolamenti ta' kopropriat kosjeda fejn aħna nimplementaw patta ta' stabilta' u ta' tkabbir. Patta ta' stabilta' u tkabbir li għandu ċertu regoli, ġibni ċertu regoli, u waqt li jekk dawn jiġu miksura, mela dawn qatt ma kienu eh, qatt ma kienu taħt eh, sanzjonijiet. Allura l ġurnata aħna għadna li mm, il-gvern li il regolu ir-regola hija f'periklu għaliex iżon Ewro mux qed nibbaħ dik il-fiduċa fin-nies u aħna rridu issa nipromovu dan it kabbir u nħolqu x-xogħol imma meta dan kif ħanamluh jekk qatt ma musta jkollna fiduċa totali fil-komunità u fi żona euro. Aħna għandna Bank Ċentrali Ewropew, e, politika komuni Ewropea. Iżda m'għandniex politika ekonomika Ewropea ta' żona euro, din hija Eh, zida tal-politika nazjonali u għalek għannix dan il-policy mix eh, kif għanna fil-istati federali, għasab ġempju fl-Amerika unek, jfisser illi jem l-urġenza u neċessita illi nizvipaw istituzzjonijiet u l-gvernanza eh, ta' zona euro aħna nxinja nxin ingrazzja sena Perez, per eżempju, il-Komitat Ikon, l-Onorevoli Bogot tal-DG Budget, tal-Komitat Budget, li jin jippruvaw jaqdu għabbozza rapport biex jirġaw jagħtu l-ura kapaċi ta' budgetarja li zona euro. Budget ta' zona euro biex kunu jistaw jamlu tajjeb għax xokkijiet asimetriċi u simmetriċi biex jitfaw pressjoni eh, fuq eh, konverġenza biex niprofa jkollna koċi ta' konvenġenza fi kwistjonijiet fiskali, soċjali, fil-dritt eh, xol, xogħol, tal-ambjent u biex ukoll jkonna politika komuni eh, li tista' tippromovi tkabbir l-investiment u xol. xogħol Il-huwa il-mekanizmu ta' stabilta' finanzjarju illi qed iwiżen iż-żona Roma. aħna dan ma nikontrollax mebda, bebda parlament, laqas il-Parlament nazjonal, laqas il-Parlament Ewropew. U għana nixtiequ li konna blok fejn mirħu fil-gvernanza ta' zona euro. U għalek għamdu risalajn il-kom-president tiegħi jekk jixtieq forsi jitkellem dal-istadju u mbagħad nadu għal kummissarju Thank you, dear Jean. I... Grazzi. Jean, mill jider, jider li li jinti għad kważi kollox? il-kompletament tal-EMU huwa essenzjali għal biex ikun hemm ċarezza fil-politika monetarja għat m'għandniex governanza ekonomika xirqa. L-unika ħaġa li nixtieq iżid jiena ma dak li għattint huwa illi jekk aħna nħarsu lejn iċ-ċifri illi tagħna Dombrovskis aħna irnexxinna naqsu d-deficit ħafna għanna l-deficit tarbas bass, bax f'żona ekonomika fid-dinja. Però għatna maħniex qed immexxu l-ħidmit l-oħra neċessari. Imma huwa ovju irri hemm bżonn noħolqu strumenti post xirqa għal konverġenza ekonomika nżidu it-kabir u l-impigi. U it-trattat tagħna il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u mhux kompetenzi maqsuma jiena nemmen illi qabel ma eh, qabel ma nbidlu trattat bit-trattat attwali nistaw xorta namlu ħafna biex namlu pass il qoddim importanti fil-governanza u anki la bozzi ta' rapporti tagħna dana jisħu fuqu li jistaw jisiru passi importanti. Ma mela nista' nagħti l-mikrofonu lill-Kummissjoni u l-ewwel kellimu Valdis Dombrovskis. Grazzi, kollegi onorevoli, membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali il-profondità ta' diskussjoniet li kena l-lum fuq l-Unjoni Ewropea u bil-forzi nazjonali ekonomiċi. Il-sessjoni li għaddu kif kellna jista juri kem aħna irnexxinna nsaħħu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni tagħna Ekonomika u Monetarja, però hemm ħafna potenzjal fil-Unjoni Ekonomika u Monetarja u rridu nirsolvu l-problemi l-oħrajn fil-tħaddim u fil-arkitettura. Dawn żewġ sforzi jimxu l-qoddim it-tfid. Irridu nibnu konsens biex nikkompletaw il-LMU kif aħna impenjajna ruħna. Il-rapport ta' ħames presidenti ta' ġunju tal-2015 għamel lista ta' ħadmiet nżidu l-kooperazzjoni ekonomika u fil-fat aħna rajna progress biex l-Unjoni Ewropea idħol iktar, iktar eh, tajba għal konverġenza eh, aħna fukajna fuq il-semestru Ewropew. Ir-rakkomandazzjonijiet issa jiġu maħruġa qabel dawk nazzjonali biex ikunu jistaw jihdu jiġu konsiderati qabel ma jisiru dawk nazzjonali. Għanna anki National Productivity Boards biex nsaħħu l-kompetitività biex jisaħħu dibattitu politiku anke fuq livell nazzjonali. L-Unjoni Finanzjarja wkoll mxiet il-qoddim aħna adottajna proposti legislativi fuq il-skema ta' assikurazzjoni ta' depositi u anki ta' tnaqqis ta' riskju. L-Unjoni tal-Swiq Kapitali eh, hija fil-programm tal-2019 u s-sedin naħdmu fuq il-midterm review. Irridu nimxu iktar issa malajr bl-implementazzjoni il-proposti tal-Unjoni Bankarja u tal-investimenti kapitali huma fidejn il-Parlament u l-Kunsill. Imma l-integrazzjoni tal-Unjoni Fiskali kienet ukoll biex ikunem Bord Fiskali Ewropew. Umbat din il ġimgħa parlamentari hija waħda mill-riżultati biex nersqu lejn din l-Unjoni qed u lejn modell ta' governanza ekonomika, leġittimità ta' riformi u il-politika ta' tagħna tiddependi fuq dan. Kif hemm miktub fir-rapport ta' ħames presidenti illi nikkompletaw l-EMU huwa importanti għall istituzzjonijiet kollha fil-żmien eh, medju. Bħala responsabilità tagħha il kummissjoni tkompli Eh, li eh, il-ħidmit li jena nikordina. Eh, L-antana huwa li kunem unjoni monetarja. Irrid kunem konverġenza bejn l-ekonomija tal-Istati membri u li kunem reżiljenza kontra xoks ekonomiċi. Irrid ikunem kooperazzjoni bej settur bankarju dak sovran. U t-tini, għandu bżon ta' iktar attenzjoni l kwestjonijiet soċjali. Għandu jkun iktar evidenti li l-EMU jgħina biex nikkonservaw il-suq intern tagħna. Dawn kulħadd jaqbel fuqhom, però kif niksbuhom hemm differenzi. Nistgħu nżommu bilanċ fil-viżjonijiet differenti u rridu navanzaw parallelament bil-risk sharing u risk reduction. Eżempji konkreti finanzi pubbliċi u, u li wieħed jiġilet kontra l-inefficienzi strutturali huwa mod tajjeb biex biex eh, innaqsu riskju. Dana iwaqaf innizzel il-probabilità u din il-funzjoni tista' titratta aktar xoks gbar fil-finanzi, fil-qasam finanzjarju, l-Unjoni Bankarja se tinkludi prospetti u twassal anke għal iktar risk sharing. E L-Unjoni Bankarja tiġi kompletata meta il depositu kunu protetti b'mod ugwali kull-imkien u il-font ta' rizoluzzjoni ikollu e, il-bizzejiet e, risorsi biex jitratta anki kwestjoni diffiċli, situazzjoni diffiċli u għandu jkun hemm anki salvagwardji ta' regolamentazzjoni l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tkun qawwija mingħajr ma jkollha mm, dawn l-istrumenti. Hemm ħafna eh, oqsma illi eh, qed nitkellmu fuqhom bħalissa nibattitu fuqhom. L-ewwel ngħid kif nistgħu nerġgħu nibdew il-proċess ta' konverġenza fl-Eurozona. Jekk għandna nikkonsidraw il-benchmarks kif għandna niddefinuhom. Eh, hemm xi eh, importanti importanti għal tal-qat u investimenti oħra. Eh, l-esperienza tiegħi tajt li ninsaħħu reżiljenza tal-ekonomiji u li jkun hemm iktar konverġenza u kompetitività u l-affettività tal-amministrazzjoni pubblika hija ħaġa importanti ħafna. E punt. E il rapporti jiproponi li għandu jkun iktar eh, public risk sharing għall-Eurozona kollha kemmi. U l-istabilizzazzjoni nazjonali tista' anki ma tkunx biżejjed. L-ideat prinċipali qed jiġu diskussi biex eh, eh, napoġġaw l-unemployment benefits. Per eżempju, jista' jkun hemm meccanizmu bananzjarju biex jagħti self kondizjonijiet favorevoli biex jappoġġa l-investimenti f'pajjiżi li għaddej minn xoks asimetriċi. U batem gruppiħor ta' kwistjonijiet fuq il-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea u tas-suq intern. U dan huwa il-pilastru ta' drittijiet soċjali illi se jkun parti mid-dibattitu. Kif tafu hemm ħafna suġġetti għal diskussjoni u jina inħares il-qoddim biex nisma il-kummenti tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Dombrovskis. Essa Pier Muskowisi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Grazie, grazie ta' din istedina. Dan huwa suġġett test importanti ħa naqsmu makkur bil-politika ekonomika monetarja aħna edin sistema fejn għandek il-politika ekonomika eh, illi trid qed tintaqgħu aħna eh, nafu però li żona proġett tal-ġejjieni għal kemm hawn min irid illi iwaqgħu għal kollox. Imma aħna naħmu flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali naraw irrid rieda anki tal-parlamentarji tal-Unjoni Ewropea wkoll jgħatmu l-istess sibijiet fuqhom u l-istess idejat irridu jkomplu jimxu fuqhom ix-xogħol quddiem. Ġonar Twi u oħrajn tkellmu u jiena naqbel magħhom. Aħna kien hemm xogħol eċċellenti li sar minn naħa tal komissjoni tal-Kumitat Balx minn nar li għadda, bir rapport aħħari tal-grupp fuq livell ta' importanza tal-finanzjament tal-ġeni tal-Unjoni li ġim resaq il-Mario Monti fejn eh, jiena rappresentajt il kummissjoni <clears throat> fost oħrajn aħna konna mobilizajna ruħna u dan l-aħħar sitt timna fuq fil-fatt aħna ġabina ħafna eh, opinjonijiet minn parlamenti differenti eh, fuq din l-Unjoni Monetarja. U allura sta xanna bżonn issa biex ikunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal din l-sfida li għandna fuq żmien twil. L-ewwel net aħna għandna bżonn insaħħu l-koerenza politika makroekonomika. Il-kumitat eh, kien diġà ressa komunikazzjoni biex jikkomplementa l-opinjoni. U aħna konna sedinna stati membri biex um, ikkomponjaw il-tisħiħ ekonomiku tagħhom moderat ma' politika li iktar xiet kabir. U naħseb li dan huwa tajjeb, dan huwa eżempju ċar konkret kemm u jista' jagħmel approċċ kollettiv u livell Ewropew. Aħna, barra minnek hekk irridu nsaħħu gvernanza ta' żon euro, il-roadmap eh, tal-presidenza ituna il-punti u l-għanin li aħna irridu nipprovaw nirħu il-milestones. Barra minn aħna law irridu nħarsu lejn il-parametri, irridu naraw eżattament meċinu ma dawn permezz tal-white paper fuq il-ġejni tal-Unjoni fi bidu ta' Marzu illi naħdmu flimkien flimkien mal president Juncker fuq u aħna. Wettaqna budget kumitat tal-budget konsultattiv European Fiscal Board eh, kif aħna rajna fl-fazi tal-rapport eh, komitat danis, ministri kien kol trissaħa fuq il-definizjoni tal-budget akkumulat u jew aggregat u aħna wkoll konna diġà bdejna naħdmu fuq ehm, sena l-oħra u konna bdejna. Napprezzaw ukoll sa' tax-xogħol li sar. Barra minn hekk is-stati membri qegħdin jippruvaw iwet u Konsilli Nazzjonali ta' Produttività Indipendenti li għandhom ir-responsabilità li jagħmlu analiżi pubblika tal-kompetitività u l-produttività. U dan għandu jgħinna biex ikonna riformi strutturali li huma 2.0 li huma fokati fuq il-protezzjoni fuq il-kapital uman. Riforma hija deċiżiva biex jikkonverġu l-żona euro lejn l-euro u fuq kwestjoni ekonomiku soċjali. Il-semestru Ewropew qed jisħaq fuq l-elementi soċjali illi iqis il-globalità illi aħna qed nippruvaw mexxu l-qudiem l-ewwel fażi tal-twettiq tal-Unjoni Ewropea aħna rridu illi fuq semestru Ewropew nkunu konformi mal prattika nazzjonali. Viċi President, aħna bosta drabi prezenti fil-parlamenti nazzjonali f'dan iċ-ċiklu il-Komissjoni ħad fisser iktar viżjoni wiesa ta' white paper fuq il-ġejjini tal-dinja monetarja, ta' qafat monetarju u ħajkun hemm pubblikazzjoni f'Marzu. Nistennew naraw x'naraw minna din il-pubblikazzjoni. Mbagħad ngħaddu għal fażi numru 2 eh, fi dawda ħames presidenti ehm, biex naraw li konna eh, politika tal-ekonomija li tkun saħħita. Ah, issa fuq iżon Ewropa partikolari nista' nkunu speċifiċi fuq il-proposti li qegħdin nitħattu dwarhom, issa irrid kon nitkellem ftit fuq il-konvizzjoni personali tiegħi fuq il-roadmap ambizjuża fil-sfidi involuti għatta hawnhekk. Qed nitkellmu fuq il-finalizzazzjoni tal-Unjoni Bankarja li huwa essenzjali titkellem mod partikolari fuq il-backstop tal-Fond ta' Riżoluzzjoni waħdini. Din ħaġa biex ikun hemm konverġenza ekonomika u soċjali il-fuq, eh, eh, ħafna skalmu dwar għadi għana bżon mekanizmu ġi ta' stabilizzazzjoni t-fatikar biex nigarantixxu li jkunem fuq żmien twil deficit ta' investiment illi jħares eh, il-perspettivi ta' fuq żmien twil. U dan il mekanizmu tkun xi tkun il-mekkanizmu tagħha titlaq mill ta' taqsim tar-riskju. Allura l-implementazzjoni irrid ikun kondizzjonat Eh, bir-rispett tal-involviment minn ħadd tar-riforma u rridu illi nibbilanċaw eh, il-riskju, il-qsim tal riskju barra minn hekk għandha wkoll dimensjoni soċjali illi hija preżenti ħafna u konkreta biex nippruvaw ikonna appropriazzjoni bejn istati membri u miċ-ċittadini. Barra minn hekk xejn ma ħajkun possibbli, na konvinti li xej ma ħajkun possibbli minn esperjenza. Xi sejn kważi ħames snin hawnhekk fl-Eurogroup E, li trattajna f'dan il-qafas e, ħafna il-kwistjoni griga, ma xej ma ħajkun possibbli jekk struttura ta' zona euro tibqa' f'diskussjoni bejn Ministru ta' Finanzi, Bank Ċentrali, ħaddiema u dawn il-parametri f'dan iqsu ċint madwarhom. Aħna rridu nkunu trasparenti fi taħt id-dettana fil-politika tagħna u nagħmlu tali ġifiri illi nirriformaw il-gvernanza ta' dan il-mod, il-mod kif jitmexxa Fi zon euro, ħamsa minn kull li huma favorixxu zon euro, għalli xist għalfej għax għandek domanda dinamika l-approċ kostruttiv, realistiku, demokratiku illi għandu dan is-suġġett u jiena nħas li nħas li huwa essenzjali jekk aħna ħanżammu l-appoġġ popolari u allura fuq diskussjonijiet ta' żona euro aħna eh, tkellimna dwarhom Eh, ħafna qed jibżgħu illi l-lezzjonijiet li ser ikun hemm issa f'dan iż-żmien importanti mhumiex propjezzi għal dan id-dibattitu ma jina nħossi għal kontra li dawn il-lezzjonijiet huma fil-fatt okkażjoni perfetta li nitħattu dwar l-Ewropa u l-ġejri tal-Ewropa, ovvjament basta li nagħmlu dan bis-serjetà. Eh, Ġri xiġri aħna tnejxu f'dinja fejn inċertezza qiegħda l allura żon euro tkun l ehm, eh, jarbru ta' solidarjetà u ta' stabilta'. U aħna qed nitkellmu fuq livell ta' okkażjoni dinamika unika, qed ikolna fażi iktar nazzjonali, semestru Ewropew, rapporti pajjiż pajjiż kan is-CSR li ħaj jispiċċaw fil-naħar ta' frar u dawn ħajkollhom natur ovvjament għandna partikolari termini tal-white paper. Eh, aħna rridu naraw jekk aħna eh, ser ikonna il-parċipanza wkoll hemmhekk tal-membri tal-Parlament pal-manallu u aħna jiena kontent illi u jiena nidikom minn aħna kollu hemm biex nikontribuxu għal dawn id-dibattiti nazzjonali tassew kuntent kif qed eh, illi smajt il-kummenti u kontributi kontributizzjonijiet tagħkom illi ser jgħinuhom u li qegħdin jippruvaw jindirizzaw il-problemi tagħna wkoll. Thank you very much uh, also for having. Grazzi Talli. Tkellim fuq l-importanza ta' dibattitu pubbliku importanti fuq dan is-suġġett u din is-sessjoni hija opportunità tajba biex ikollna dan proprju dan id-dibattitu. Nibdew issa d-diskussjoni tagħna u l-ewwel kelliem huwa s-sur Nikolaus Tornaritis mill-Parlament ta' Ċipru. IPP. President. Grazie. Anke jekk aħna mxejna ħafna l-qoddim fuq eh, dak li għandu xaqsam għal irkupru tal-kontijiet pubbliċi, aħna ma nistawx nieqfu fil-ħidma tagħna, anzi qatt ma nagħmluh da. Ma nix noqogħdu fuq idejna fuq zaqna. Għaliex għat hemm ħafna sfidi qudiemna, per eżempju, il-qat fost iż-żgħażagħ qoli ħafna il-qat fi żmien it-twil f'ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Il-dejn pubbliku qoli nuqqas ta' ugwaljenza uh, kemm fil-kamp soċjali kif ukoll fil-kamp ekonomiku. Hemm min jista' jgħid ukoll li hemm verament nuqqasijiet kbar u differenzi kbar bejn l-istati membri. Umbat l-euroxettiċizmu u anki il-movimenti populisti, il-tixjieħ tal-popolazzjoni, migrazzjoni fuq livell mondjali u krizi ta' rifugjati, deċizjoni ta' Renjunit li, li toħroġ mill-Unjoni Ewropea, e, teddidiet ta' terrorizmu, hemm ħafna, ħafna e, tħassib fuq is-sikurtà tal-Unjoni. U jiena nixtieq ngħid li aħna ma nistgħux nirsolvu il-problemi strutturali tal-ekonomija bil-politika monetarja biss. Dejjem iktar issa irridu noħolqu nerġaw din is-solidarjetà ewlenija li huwa dritt u dmir ewleni tal-pajjiżi bejn il-pajjiżi tal-Unjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tbiddel id-direzzjoni tagħha u għandha timxi lejn politika li toħloq uh, impiegi, żvilupp biex tiggarantixxi dejjem benessri aħjar, eh, progress ikbar fil-livell ta' tal-popolazzjonijiet tagħna. Grazie. Il-kellim li jmiss e, huwa Miguel Tiago mill-Portugal, Gue. Grazzi, President, jina Mikel Tiago, jina membru tal-Parlament Portugiż. Il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea ħolo ħafna noqqasiet ta' ingwaljanza. E, Il-situazzjoni e, fil-Portugal f'dawn l-aħħar snin tirrifletti dawn ir-realtajiet. F'din is-simetrija aħna nħossu li huwa importanti insibu pjanijiet biex nerġaw ninnegozjaw id-dejn. L-istati membri jridu jilliberaw risorsi biex e, għal-sikurezza soċjali, għas-saħħa, L-Unjoni Bankarja hija risposta għal konċentrazzjonijiet ta' banek u risposta tal-istituzzjonijiet il-konċentrazzjoni tal-banek mux ettati lebda possibilità li l-pajizi eh, biex jintervjenu uh, finanzjarjament. Għal-daqstanti situazzjoni jemar il eh, tal-kapitali ġi prezentat bħala risposta għall-SMIs, ma muwiex kull ma huwa trasferiment ta' kapitali privati lejn il-banek. Aħna rajna li dina miex ħaġa soċjalment sostenibli u laqqa soċjalment u għal din ir-raġuni għandna bżonn ta' iktar spiża pubblika, e salari u pensjonijiet iktar oljin, irridu nerġaw nitkellmu fuq id-dejn pubbliku, irridu nejnu dawk il-pajjiżi li eh, batew mill-intervenzjoni ta' trojka Eh, il-pajizi li jishtiqu jinnegozjaw biex jħorġu minn mill-Europa eh, fl-interess tal-poplu. L-Unjoni Bankarja għanda titwaqqaf u eh, dawn huma kollha risposti biex nirsolvu kriżi attwali u ma nistgħux iżidu iktar regoli ma regoli diġà jeżistu minar suċess. Grazie. Il-kellim li Miss Pierre Alain Moulet, Assemblea Nazionale Francese. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais repartir. Grazie. Jina ħad kos bil-intervent artwis li għal illi aħna nalazla bej gvern ekonomiku u regolament ta' proprietari Iġifiri, aħna għatma minna dan il-gvern ekonomiku u aħna multiplikajna il-regolamentazzjoni tal-koproprietari illi kollha kunu voluti. Aħna għanna unjoni monetarja bankarja eh, li man li qed il-munita kif ukoll il-budget u aħna na regoli imbagħad prosikliċi illi jiffettwaw il-reċessjoni il reċessjoni dan aħħar snin. Imma jiġifieri hemm eh, ċertu emerġenzi, ċertu urġenza illi l-Unjoni Ewropea tara se tagħmel ikun eh, koerenti u nrid ukoll nilqawnek dak li qed jagħmlu il-Kummissjoni biex il-budget tagħna jkun iktar spansjonisti. Tini punt tiegħi fuq l-artikli ta' fondaturi tal-Unjoni Ewropea. Eh, aħna konna li rridu nħarsu pala politika nħarsu lejn ir-riżorsi propi. Ehm, u għallura aħna rridu nipruvu nabbandonaw dil kwestjoni ma ehm, l-inqas tlet riżorsi eh, propi li din riċerka tal-Unjoni ta' transazzjonijiet finanzjarja forma ta' ridwariba għal-kriżi Eh, li għanna finanzjari li huwa li huwa wieħed u ieħor 10 snin u mbagħad għandna taxxa fuq il-karbonju li aħna bħaddi fil-frontier tal-Ewropa bisax nkunu per unika kontinent illi qed ġildu kontra bidla fil-klima imma mbagħad jaċċetta prodotti eh, li ma jirrispettawx il-regoli ambjentali u soċjali. Imbagħad għandek eh, taxxa fuq il-kumpaniji, aħna mussan se kontra l-ottimizzazzjoni fiskali aggressiva li konna politika li tamel sens bazzi ta' xabli komuni ma laħar konna problemi bis CCTB. Grazie. Merci. Uh, grazie. il kellim li mis Grosdana Peric mill-Parlament Kroat, IPP. Grazie. Jiena Grosdana Peric mill-Kroazja. U jiena l-President tal-Komitat Finanzjar tal-Finanzi u għal-Budget. U nixtieq nesprimi l-opinjoni tiegħi fuq is-sitwazzjoni f'pajjiżi u l-opinjonijiet tagħna għal futur tal-Unjoni Ewropea. Il-Kroazja F'perjodu ta' sitt snin kella bżon ħafna żmien biex toħroġ mill-kriżi ekonomika. E Ġifieri wara sitt snin fl-2016 wara sitt snin ta' reċessjoni, irnexxilna nikbru għal 2.7% u nanticipaw anki li nilħu 3% għal futuru il deficit tal-budget għall-ewwel darba tnaqqas għall-ewwel darba wara 10 snin qabel kien ikun iktar minn 87% u issa niżel għal xi 85%. Aħna ħadna diversi miżuri fil-politika kemm fiskali kif ukoll ekonomika anki jekk il-membri tal-oppozizjoni għajdu illi il-politika ekonomika tagħna ma ma ma leħqiex ħafna riżultati u jiena ma naqbilx ma dan. Però jiena preokkupata għal ċerti movimenti politiċi u partiti illi avokaw li noħorġu mill-EMU u li titneħħa l-abolizjoni tal-euro. Eh, Kroazja tixtieq tingħaqad mal-EMU biex tkun tista anki timplementa il-monita il, il-monita komuni anki fil-Kroazja. Nikolaus Manios, il-Parlament Grik, GUE. il-war rosnar it-tajb l-kulħat. Grazzi, President. Jina għet nerġa nitkellem it-tini darba, għax irrit najt ħaġa. Min mindu. Entkom tiftakru meta eh, ħlaqna l-Unjoni Ewropea. Ma jina minn dejjem xtaqt li jkun hemm Ewropa maquda u l-uniku mod biex inkunu nistgħu insibu soluzzjoni fil-futur hija li jkun hemm aqda fost il-popli. Jiena smajt il-President u l-President tal-Kumitat tal-Budget b'attenzjoni u għal affarijiet li jinnaqbel magħhom. Però hemm żewġ affarijiet li huma ewlenin l net eh, il-politika ekonomika l-istruttura tagħha li fiha ħafna proposti u mbagħad anki ħaġoħra fondamentali illi ma nistawx, ma tistax ikolla ħafna interpretazzjonijiet. L-integrazzjoni, solidarietà u ġustizzja fl-Unjoni Ewropea u fil-Eurozona. E kaħna nittilfu dan eh, din il-politika U fil-fatt id-demokrazija li għadet il-pajizi tal-Unjoni Ewropea f'komunità ekonomika, aħna ma rnexin liex insibu triq tagħna li għanna nimxu fiha. Għanna l-dastant namlu promozzjoni ta' demokrazija fl-Eurozona. U dan jfisser li teknikament irridu nieħdu iktar inizjattivi li jittieħdu mir rappreżentanti tal-poplu per eżempju fil-fiskalità tkellimna ħafna fuq u da ma nistawx aħna nitolbu illi kunem ġustizja, demokrazija fil-pajizi, jekk il-fiskalità hija daqshekk differenti minn pajjiż għal ieħor. Intkom tifmuh dan ukoll dawn iħolqu sitwazzjonijiet ta' inġustizzja, ta' kompetizzjoni zleali. Għal stant aħna rridu nirriflettu hawnhekk u naħdmu u naħsbu u nivvintaw sistema ġdid fiskali li jkun ġust għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa Joachim Foss, il-Bundestag Ġermanis, SD, eh, President Signori. L-Europa f'dawn l-aħħar xhur kienet esposta għal sfidi iktar minn darba waħda Eh, Brexit, l-elezzjoni ta' Trump, eccetera. Jena nishti nesprimi speranza illi dina noħduha bħala illi illi nieħdu l-opportunità tal-white paper tal-presidenti. Għax dan huwa pass eh, koraġġuż. Hemm diskussjoni fil-pajjiżi tagħna qed jgħidu illi hemm bżonn nevitaw illi eh, nejnu lil populisti Le, hemm bżonn li issa nagħtu risposta deċiżiva u din ir-risposta tista' tkun din. E, ikunu xikunu ir-riflessjonijiet kollha elettorali, hemm bżonn naħdmu biex intemmu e, l-istruttura tal-Eurozona. U għalhekk iridu nevitaw li tkun li jkun il-Bank Ċentrali Ewropej Ewropew illi jerfa l-pisit kollu, kolla, għax dawn għet jiġi kritikat ħafna, specialment mill-Germania, bżon jkun hemm approċċ offensiv. Jena nistan immaġina li dan jista' jikkontribwixxi biex nafaċaw dawn l-sfidi. Per eżempju, il-mekanizmu ta' stabilità Ewropea jiġi inkluż fit trattati Ewropew. Ewropej. U il-font Aħna nafu li l-politika monetarja essa waslet fil-limiti tagħha eh, ma tistax timxi iktar mill mxiet. U għal din ir-raġuni jiena nappoġġa dak li qal il-Kummissarju Moskoviċi, hemm bżonn nimxu b'mod determinat. Issa hemm bżonn ta' risposta eh, lejn din l-isfida illi edha twassal biss għal nuqqas ta' soddisfazzjoni. Bżon nati risposta, natu risposta lil Trump, lil Putin, lil Orban. Jena l-appell tiegħi anki huwa lejn eh, u għandirizzata għal Partit Popolari Ewropew, rridu nirrispondu għall Orban, għal Kaczynski u għal forzi oħrajn illi jridu jiddestabilizzaw għal Ewropa, anzi flok ma jistabilizzawa. Irridu natu anki prova ta' dan f'diskussjoni pal daw. Grazie ħafna. Christos Taikouras, Parlament Grik. Financial crisis. Grazzi, il-krizi finanzjarju rritna l-Unjoni Ekonomika Monetarja għandha bżonn riforma u solidarjetà. Dawn l-aħħar snin kellna ħafna taqlib u aħna għadna passi biex nelbu il-krizi u nsaħħu l-governanza u istituzzjonijiet. Imma, hemm ħafna iżjed isir Bl-użu ta' għoda monetarju u fiskali individwali u kollettivi xidu namlu. Għan trid ikun hemm riformi strutturali koerenti u sekwenzjali speċjalment biex insibu sorsi ta' tkabbir. Jgħid ikun hemm prioritizzazzjoni qawwija kapital politiku, kapaċità amministrattiva, komunikazzjoni ċara benchmarking tajjeb. Da kollha bżonn jużi sabiex ikun hemm sieda nazzjonali għal proċess ta' riforma. Nevitaw u nerbu ir-reżistenza u naċċertaw li jkun hemm riformi ehm, effiċenti. Priorità oħra aċċess għal finanzi huwa kruċjali għal negozji speċjalment f'pajjiżi bbażati fuq sistema bankarja b'istituzzjoni kredit ta' kreditu li għaddejjin minn bidliet Hemm bżonn ta' oqsfa effettivi anke barra mill-qorti sabiex ikun hemm progress anke sabiex inlestu l-Unjoni Bankarja. U hemm bżonn ta' titjib parallel, ġenet parallel fuq inqas fuq iktar eh, tnaqis ta' riskju u biex nimplementaw ukoll it-tielet pilastru U t-tilet priorità politika fiskali responsabbli teħu konsiderazzjoni ċiklu ekonomiku b'konsolidazzjoni kif suppost bil-tajjeb il-kwalità tal-finanzi pubbliċi u minflok taxxi diretti. pożizzjoni fiskali tiġi evalwata fid-dawl tal-mira doppja tas sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u l-bżonn li jkun hemm rikupru ekonomiku permezz ta' miri long term li jkunu realistiċi. Speċjalment f'pajjiż li għandu ilu għaddej snin issa minn riċessjoni ma għandu ħafna qatt. La parole est maintenant à Enrico. Issa Enrico. Leanted, yes. Mill-Parlament Portugiż. U għan usna l-tajf għal darbohra, għatna ġol t-tkellem l-lum t-li darba xem ħafna x-nistaw najdu. Dwar il-bżon għal kapacita fiskali fil-żona euro bħala element ewlieni fil-ġlida kontra x-xokkijiet simmetriċi u li nippruvaw naslu għal konverġenza soċjali u ekonomika. Nixtieq ngħidilkom fi ftit li għandi huwa l-bżonn illi <coughs> nagħlqu l-lest l-Unjoni Bankarja illum qabel għada. Fumenti bħal dawk kif għal jekk impost minn Ġermanja jridu jkunu kredibbli fl-implementazzjoni tal-għażliet politiċi f'termini fiskali u budġetarji. Il-fatt li l-Unjoni Bankarja tħalliet imdendla hija deċiżjoni ħażina. Ħażina għax il-fond ta' riżoluzzjoni m'għandux backstop ġenwin Ewropew. Il-mekkaniżmu ta' supervizjoni Ewropej jaqa taħt li sibi u għadhom il-kontribwenti u l-budgets nazzjonali li jdu jħallsu għal riżoluzzjoni bankarji. Iċ-ċittadini xejn huma qegħdin jafdaw meta ma jistax ikollhom skrutinju demokratiku t-entitajiet Ewropej se jekkux li sibi jekkux il-Bord ta' Riżoluzzjoni Unika jew inkella entitajiet varji u l-affarijiet kollha jiddeċidu dwarhom eh, Digi Competition. Membri Portugiżi ilhom involuti fil-kumitati dawn l-aħħar snin u dejjem l-istess ħaġa il-kontribent Portugiż li jrid tiddaħħal ilu fil-but u jħallas u m'hemm nibda opportunità li skrutinizzaw kif suppost id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew bżonn ta' skrutinju ta' deċiżjonijiet u għalhekk nitlob il-Kummissarju rappreżenti li jgħidulna eżattament Xat tkun qed tagħmel kummissjoni biex tipprova tikkonkludi l-proċess tal-Unjoni Bankarja. Grazzi. Grazzi. Stefano Stefanu mill-Kamra tal-Rappreżentanti ta' Ċipru. Grazzi ħafna. Smajna ħafna affarijiet issa jiena xtin nkun fl l għanet jekk hemm żbilanċ bejn il-miri soċjali dok finanzjarji t-ninet, jekk politika fiskali għandix tkun punitiva kif qal is-sur Miskovici. L-istess ħaġa tapplika l-Unjoni Monetarja tiret ħaqnet il-politika s'issa ma tantx ħallet riżultati tajbin. Dan Għax aħna fl-opinjoni tagħna qegħdin nippruvaw niġġieldu l-kriżi ekonomika bl-istess politika u għadda li wasluna fil-kriżi. Jidher ċari li l-konverġenza u s-solidarjetà għadhom assenti. Għandna l-awsterità, qed innaqsu l-benefiċċji soċjali u dan skapitu mhux biss tal-ħaddiema imma tal-ekonomija fissa. Skont l-OECD, dawn it-tipi ta' politika qegħdin ikunu ta' dannu għall-ekonomija u fl-ħar mill-aħħar qegħdin f'dan iċ-ċirku vistjus illi dejjem qed jiggrava. Messaġġ ċar jekk irridu Unjoni Monetarja vijabbli. Irridu nindrizzaw daw il-problemi nkella. ħajji jiżdied in-nazzjonaliżmu, faxxiżmu u l-partiti tal-emin estrem. Ħaġa fuq l-Unjoni Bankarja. Illi ecb bħalissa tantu b'saħħtu illi minnum fissu għat ikun ċentru ta' seta li ma ma jwieġa għal ħadd. Din hija ħaġa li qed toħloq problema bil-leġittimazzjoni tal-politika. Grazzi. Sur Marco Valli, mill-Italja, mill-Grupp EFTD. Sì, grazie. Grazie, Presidente biex nitkellem fuq l-istess tema suġġett tal-ekonomija monetarja u diġà tkellimt fuq qabel jiena marriċ illi il-politika illi eh, tappeġġa il-politika ekonomika għandha tissakrifika ġenerazzjoni sħiħa fisem dawn il-kompromessi li se jwaslu għal kondizjonalitajiet gravi ħafna, specialment għal pajizi tal-nofsinar. Irridu nsibu għal soluzzjonijiet alternativi. Jiena fuq l-Unjoni Bankarja smajt ħafna teoriji u jiena nistanati teorija tiegħi li fl-opinjoni tagħna li jidkom tajdunna populisti illi din l-Unjoni mhix qiegħda tirsolvi il-kawżi imma qed tikkorreġi il-konsegwenzi tal-Unjoni hemm evalwazzjoni tar-riskju tal-sistema tal-banek ibbażat fuq il-kreditu waqt illi il dawk illi verament joħolqu l-kriżi sistemika tal-kreditu ta huwa mhuwiex fuq hemmhekk qiegħed f'dan il-każ mhux qegħdin insibu soluzzjoni tajba, ma til bejlin f'ħafna kostituzzjonijiet jimxi kontra l-kostituzzjoni. Għax fil-kostituzzjoni tana, per eżempju, il-tfaddil il tfaddil tal flus ġiviri, u eh, kostituzzjonali u għandu iġi prodett. Dana għax għanna għanna għanna bank ċentrali, miex bank ċentrali. E, irridu e, s-sistema tal-banek ċentrali il-persuni li għandhom il-kontijiet, għonek għaw instabilita kbiri, kbira, u rrit insibu kompromessi illi edin jajdu illi ma jridu jħassu l krizijiet eh, tal-nofsinar. Eh, il-proposta tana eh, jiena ma nikonsidrajx populista anzi il-proposta hija li jkun hemm separazzjoni bankarja jekk intkom lesti tamlu dibattitu, aħna lesti minn moviment tagħna mm, inkomplu niddiskutu fuq dan. La parole est maintenant à Antonio Leitao. Grazzi sa Antonio Leitao Amaro, illi huwa membru mill-Kamra tal-Portugal. Filippi, grazzi. President, kollegi, ilna snin issa fejn indunajna li hemm nuqqasijiet gravi fil-Unjoni Monetarja. U naħseb li spiċċajna biss nofs triq ma minnix ix-xogħol kollu. Mhux hawn aħna rridu naslu ħafna ċittadini u politiċi ippruvaw iġelduna iċ-ċentru kontra l-periferija, tramuntana kontra n nofsinar anke hawnhekk stess, hawn min iħoss illi l-import illi biex nimxu qudiem idu fuq l-awra. Aħna attwalment mhux qegħdin nlestu imma l-proġett tal-ewro ma qed nagħmlu xejn għalhekk kummissarja MPs. l-istituzzjonijiet Ewropej bħal gvernijiet ma nixxilhomx. Iwet <coughs> u dak li wedu, aħna fil-Portugal fl-aħħar sina minn ħafna xogħol sagrifiċċji kbar biex nippruvaw naġġustaw ruħna. Jiena membru ta' grupp politiku li rappreżenta parti kbira tal popolazzjoni Portugiża nies li kellhom jarfaw responsabilità sabiex iħallsu djun u jagħmlu riformi. Aħna però hawnhekk dejjem nisimgħu l-kummissarji jiddiskrivulna eh, ċirkustanzi u miżuri dokument wara dokument, taħt għamlu għad il-ħagġa, ma taħt l-estu għal-Unjoni Bankarja. Kif ikonna biss l-izvantaġġi tal-Unjoni Bankarja ma mux il-garanziji pożittivi li ma meta konna Unjoni ta' Kapitali, meta ħajkollna liġi ta' insolvenza Ewropea. Meta ħanimxu lejn il-Fond ta' Ekonomiku Monetarju il ikun hemm biss mhux għajnuna teknika għal pajjiżi illi għandhom bżonn mhux biss niffondaw nifinanzjaw riformi strutturali ma jittieħdu miżuri illi imexxu l qoddim is-suq uniku jitrattaw ix asimetriċi. Aħna rridu mekkanizmi b'governanza qawwija fuq livell ta' Unjoni Ewropea meta aħna raw l-azzjoni u mhux biss il-klim. Grazzi. Is-Sinjura Fabian Keller issa. Mis-Senat tal-Repubblika Franċiża. Président, si je peux rajouter un mot à ma présentation et qui a eu le plaisir de siéger. Jina nishtiq ngħid li ngrazzjak l-ewwel netta li tajtna ċans li nitkellem. Kien Michel Andre fil-fatt li hawnhekk ukoll li issa qed jippresedi. Lejas, hija ija, sekwenza tal-mozzjoni, aħna nappoġġew l mozzjoni Eżis kollegi, żewġ riflessjonijiet tekniċi fuq il-kizba tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika. Punt wieħed. Din it-teknika huwa dak li jħollu jorbot, ġviri CCCTB. il kummissjoni il-Kommissjoni ċertu proposti fit-8 ta' Ottubru. Senat Franċis approva mod wiesa r-rezoluzzjoni u appoġġaw it-triq tagħkom dan il-bażi tat-taxxa konsolidata hija armonizzata biex nippermetti niġildu aħjar kontra l-evażjoni fiskali. Niġildu aħjar kontra din il-kompetizzjoni fiskali tat-taxxa illi qed iwassal għal ħafna dumping fisem il- unjoni illi mhix kapaċi illi tarmel armonizzazzjoni tat-territorju tagħha u biex dan il-regoli fejn min qed jagħmel li ħiret iħallas it Issa fuq il-kapitlu tal-qodda għal fond uniku tal-uniku monetarju, jiena nixtieq iktar nifota fuq il-gvernanza u nsemmi l-kwistjoni tal-parlament ta' żona euro. Aħna l nafu il-politika tagħna tkun xi tkun għandha bażi demokratika mal-demokrazija. Għal dan il-għan aħna irridu bil-fors illi jkollna politika illi tkun fuq livell nazzjonali u allura rabta bejn il-livell nazzjonali tal-Unjoni Ewropea huwa suġġett ċentrali u allura irridu hawnhekk nitolbu l in ta' Parlament illi nassoċjaw il-Parlamenti Ewropej u l parlamentari nazzjonali tal-Kamra differenzi tal-Istat ta' kull stat membru biex dan id-dialogu ikun jista' jseħħ u li nistgħu ngħaddu messaġġi ċari. L-artiklu 13 eh, li aħna ħser diskutu minn għadu għal Ehm, mhux inqas imma m'għandix l-effiċenza u m'għandix il-kapaċità min jiddeċiedi għall Ewropa fejn id-deċiżjonijiet huma maqsuma. Grazzi. Notre réunion en cet instant est l'embryon il-bazi tal-parlamentana hija l-embryon ta' dak li aħna inti l-Ewropa tittara Zuna Keller. Issa naddu għal kelim li jmiss qed jippresedi Eh, tal-Komitat Affarijiet Ekonomiċi fil-Parlament Grik, membru ta' Seriza, grazzi. Fkaristo kire proedre. Grazie ħafna, President. Hemm frażi Latina. Diladi. Bakta sin servantes li bbażat fuq dak l-qal Platun. iġifiri, il-ftemiet jridu jkunu matqa' Il-Greċja, il-beddit tagħha kollha wetqithom, imma dal-aħħar qed ħafna affarijiet li qed jiġru l-bira flaxija pereżempju. Ir-rappreżentant tal-Ministeru tal-Finanzi tal-Ġermanja qal li jekk l-IMF ma jipparteċipax fil-programm Grek, allura ħajkun hemm il-proponiment il-proposta li l-Greċja toħroġ mill-żona euro dana xi fisser. Mussur Muskoviċi, Sur Gwaterġ qed jiġri. Eġejna lura għakwisna ta' Grek dak li qed jiġri. Għanna tajbin u l-ħżina f'din il-logħba ma' hawnhekk isu kulħadd ħażin mill mela qed nara. Il-Greċja ħirġa bimmat fil-krisi. Imma Għadni jgħidu li wara seba snin ta' riċessjoni ħajkonna tkabbir ta' żewġ punti jew ta' żewġ punti punt ħamsa, żewġ punti punt seba. X'qegħdin nitkellmu dwar koeżjoni solidarjetà, aħna qegħdin nitolbu illi iftemiet jiġu rispettati. ċittadini Ewropej qed jaraw dana il-lob kontra pajjiż żgħir li lu jiffaċċja kriżi għal seba' snin. <coughs> Fil-35% tal-popolazzjoni qiegħda tgħix fil-faqar. L-indikaturi huma żbaljati minħabba żbalji, żbalji aċċettati mill-IMF. U anki l-istituzzjoni Ewropea mettew li kellhom żball. Ma tinti jkollok ġlieda bej partijiet terzi ġifis istituzzjoni Ewropej u l-IMF huma iċ-ċittadini li kollha ma taħazzu. <coughs> Aħna ma rridux illi istatat il-kbar jirfsu fuqna. Grazzi. Igor minna fissa mill-Parlament Latvija. Membru tal-Kumitat tal-Budget. Grazzi. L-Ingliż. Kif intqal sewwa fl-ewwel sessjoni ta' konsultazzjoni fiskali, l-investiment u domanda domestika ma' kondizzjonijiet kruċjali. U nixtieq ngħid huwa importanti l-investiment privat għal biex jistimula domanda lokali l investiment u l investituri nazzjonali ma jimportaħħomx mill-business plans u jimportaħħom mis-swieq Il-Latvija eżempju ċarta dan il-popolazzjoni tagħna janqas minn żewġ miljun ruħ u madwar kwart minnhom jemigraw ġifri diffiċli li wieħed jantiċipa l-investimenti kbar ġejjin minn suq internazzjonali kbar. L-Unjoni Monetarja u Ekonomika tiffaċilita l-investiment privat dirett le restrizzjonijiet huma essenzja sinsla tal-Unjoni Ewropea jgħidu li dan jħarbat il-kompetizzjoni u s-swieq. Imma s-swieq huma istituzzjoni politika biex iwaslu għal tkabbir ekonomiku. Jien naħseb li prioritajiet tal-investiment pubbliku jridu jiġu. Jridu jsiru għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Grazie. Merci. La parole est maintenant à Madame Boguslava Orzechov. Grazie. Signora Zovavska, Vice President tal-Kumitat fuq il-Familja, l-Anzjani u l-Politika Soċjali mill-ISR. il Senna spollak, President, Signori, Iż-żona Ewro, l-Unjoni Ewropea, jagħtu possibilità illi pajjiżi aktar dajfa jiżviluppaw nerma ixeklu il-pajjiżi ehm, iktar żviluppati li jkomplu jissaħħu. Għana nagħtu l-opportunità għall-iżvilupp, għall-ekonomija, biex nipjana l-ekonomija waħedna, anke l-appoġġ l-Unjoni Ewropea. Li għandha tagħti aktar ċans għal-izvilup, iżvilupp għandha zomna dipendenti, m'għandix tagħmilna dipendenti, il-Brexit u eżempi oħra fejn l l-Unjoni Ewropea ma waslet għal xejn pożittiv għall pajjiż jillimita ir-rieda ta' pajizi oħra li jinaqdu maż-żona euro. Aħna rridu li żona euro issir sigura u pajjiżi oħra jinaqdu magħha. Grazzi. Jani Sukkans, membru tal-Parlament Latvjan li jmexxi l-Kumitat tal-Baġit u l-Finanzi mill-grupp tal-ħodur u l-bidiwa. Grazzi, President. Jien nixtieq nitkellem dwar informazzjoni addizzjonali li jaf ikun hemm bżonn għal kumitati nazzjonali Parlament Nazzjonali u Komitati sabiex eventwalment nkunu nistgħu nieħdu sem fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Parlamenti Nazzjonali semmaw li palissa d-dejxol fil-Kunsill dwar il-iskema ta' garanzija depositi. Dina hija proposta <coughs> illi tipproponi l-ħolqien ta' fond f'Ġunju sena li oħra waqt l kofin kien hemm konklużjonijiet li ġew approvati min-naħa kunsill li għatu appoġġ politiku għat-tisħiħ tal-Unjoni Bankarja u azzjoni addizzjonali f'dan ir-rigward fejn intqal li ħajkun hemm naqis tar-riskju miżuri oħra tas-settur finanzjarju kummissarji dana x-xogħol kemm mexa l qudiem. X'inhu r-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali f'dan ir-rigward x'jistgħu jagħmlu? Grazzi. Għanna s-salaħa kellim. Is-sur nasu sa tanasu membru tal-Parlament Grek Nisiriza. Grazzi. Minuta bizzejja tal-ija naħseb. Għax nirġ nistaqsi mistoqsija biss, Sur Dubrovskis. Inti responsabbli mid-dialogu soċjali U parti minn ġenerazzjoni ġdida tal-politiċi Ewropej, Sir Dobrovskis, attent ħafna inti, leħġa tajba. Inti taqra minn karta miktuba u dinna ħaġa tajba u koll inti taqra. Rajt inti il-kritika l-ura ta' xjenzati fuq il-politiċa, il-politika tal-Unjoni Ewropea illi inti responsabli minnom, għan s-sakrek ftit, forsi tfittixhom fuq l-internet Paul Krugman. Il-ġen ta' Ewropa bl-austerità. Krugman. Għaldar boħra dwar l-austerità. L-istess xenzat se jaħlek The Austerity Guy Gang. Dana jfisser xi ħaġa lik għandna nieħdu il-Premju Nobel lura għaliex Joseph Stiglitz għal xaġa simili wkoll. Forsi niġru jom bastun. Jekk jogħġbok jgħid jitkellem interpreti eh, traduċu għal il-ħagġa, għanna naqbdu bastun u niġru warajhom jew inkella nagħmlu ilhom molqhom. Dan għazzaġ żewġ espressjonijiet fil ktib jismu stress test ta' Timothy Geiter. Laqa illi kellu um, Obama ma' seba l-iktar pajjiżi sinjuri fid-dinja għal intom tridu taqbdu bastunu tiġru warajhom il-Griegi samlu l-om ma' on-om għamluha imma aċċertaw li l-kriżi ma taqsamx l-Atlantiku. Grazzi. Bien. Et voici au terme des, des prises de parole. C'était un échange de vues très... Mela b'dak wasanna fit-tmim ta' l-iskambju ta' opinjonijiet fuq il-governanza fiż-żona euro. saru ħafna mistoqsijiet. Għalhekk issa nissuġġerixxi l-kummissarji wieġbu il-mistoqsijiet imbagħad sur Gualtieri u jien nippruvaw nisiltu xi konklużjonijiet min jixtieq jibda. Jiġi President Dombrovskis. <laughs> mela, dibattitu interessanti ferm u ħafna punti illi tqajmu. ħaġa importanti li smajna kienet illi. L-azzjoni li qed nieħdu issa fl-ewwel stadju ħajjajnu sabiex nal u l azzjoni li jdu nieħdu eventualment sabiex nal u l-istruttura Eh, tal-Unjoni Monetarja jimxu fl-imkien. Dan huma dibattitu wara fil-fatt kemm huma interkonnessi daw. Kien hemm xi mistoqsijiet speċifiċi fuq l-investiment pubbliku. Aħna ddiskutejna wkoll fis-semestru Ewropew illi iva l-istimulazzjoni tal-investiment huwa wieħed mill-prijoritajiet politiċi tagħna flimkien ma' riformi strutturali, modernizzazzjoni u politika fiskali responsabbli kummissjoni għada impenjata biex tistimula l-investiment privat anke permezz tal-fond tal-investiment strateġiku u fondi li hemm disponibbli għall-istati membri u strumenti oħrajn. Dwar l-Unjoni Bankarja meta ħadet l-esta din kifetna qabel nemnu illi itna tnaqis riskju u l-sim ta' riskju għandhom jimxu it-tfit. U ħan wieġeb bil ladfjan l-għas nistaqsija saret li bil ladfjan Dwar il-skema ta' garanzija ta' depositu, Iva, flimkien ma' dan tnaqis ta' miżuri ta' tnaqis ta' riskju u ta' qsim ta' riskju jrid ikun hemm ukoll Programm fis-settur bankarju ta' tnaqis ta' riskju f'Novembru tas-sena għaddiet il-Kummissjoni Ewropea Ħarġet pakketta ta' proposti inkluż leġislattivi ta' kif nistgħu innaqsu riski fis-settur bankarju billi nimplementaw dawk ir-restrizzjonijiet u regolamenti fejn kien hemm qbil dwarhom fil-Kumitat ta' Basel kif ukoll fil-Kunsill tal-Istabilità Finanzjarja Internazzjonali dawn huma proposti kollha disponibbli Amma mish l-iktar riċenti laqqas kif nafu diskussjonijiet fil-Kumitat ta' Bażel għadhom għaddejjin u skont ir-riżultati ta' dan id-diskussjonijiet il-Kummissjoni lesta li toħroġ bi proposti ġodda f'dan ir-rigward. Kien hemm mistoqsija speċifika lili dwar ċertu deċiżjoni su politika ta' Kummissjoni Ewropea Skont it-tbassir ta' sukru Krugman fl-2008 kien qed jgħid li l-Latvja tkun l-Arġentina ġdida u ħanfallu minflok il-Latvja fi żmien qasir saret waħda mill-iktar ekonomiji li kibru malajr. Ġifiri għamint, dak li sarfu bassir ta' sukru Krugman. Ovvjament imma għad dibattitu validu li kellna llum ukoll. X'inhi l-pożizzjoni fiskali adattata u kif għazibu del bilanċ li hemm bżonn bejn is-sostenibilità fiskali u t-tisħiħ tal-irkupru ekonomiku. Di tweġiba li konna qegħdin diskutu wkoll qiegħda x'imkien bejn li għadja jaċċerta pożizzjoni neutrali jew ukoll daqsxejn espansiva fil-waqt li wieħed jipprova investi jizjed f'dawk l-istati membri li jippermettu dan mentri dawk li għat għandhom deficit eċċessiv irġu jindirizzaw dak id-dejn. Għax dana, ovvjament id-dejn ma jippermettix it-kabbir u dan għamba qed jiġi indirizzat permess ta' politika fiskali sostenibbli. Grazzi. Merci, Monsieur le vice president Que... Grazzi. Pier Muscovici, tixtieq ħaġa? Iva, mela le, nishtiq nitxa ħaġa. Kemm ħafna mistoqsijiet fil-fatt li tajmu ħan nitkellem dwarom wieħed wieħed. Mela. L-ewwel il-kwistjoni tal-ftuħ ta' żona euro u l-aċċess għalija anki għal dik il-Kroazja pereżempju aħna għadnija di mhijiex memxi twessih li tal-żona euro li qed nibbassru iżda aħna nafu sew il-Unjoni Ekonomika u Monetarja huwa proġett għal ġajjeni u li huwa miftuħ għal kulħadd għal kollha tal-Unjoni Ewropea u teorija eh, għandu jkun fatt il immunita ta' kulħadd. Għal dak li għandu x'jaqsam id-demokratizzazzjoni tal-proċessi fl-Unjoni Ewropea, Jiena naqbel bisiħa dak kollu li ntqal hawnhekk u naħseb illi eh, aħna għan palestina dialogu li għandna bejn il-Parlament Ewropej, il-Parlamenti Nazzjonali, Komissjoni Ewropea. Imma ma nafx kif fatt id-dinja il- dan huwa triq li għandna nieħdu għal ġejjini taż-żona euro b'xi formoli differenti li jiġu mbasra, organizzazzjoni pereżempju tal-Parlament innifsu, Parlament illi irrid jitken fuq l-Ewropa li aħna rridu wkoll rridu nidjalogaw. Għana però neħtieġu li jkollna tuħġiba ġdida Ewropea brabta ma' l-sfidi ġeopolitiċi li aħna qegħdin naqsmu u kondizzjonijiet interni, difikultajiet interni, il-Brexit, per eżempju, ċertu prassi fil vanta tal-Ewropa, għal l Orban. Imbagħad ovvjament il-politika ta' Donald Trump Jiena naħseb illi il-white paper għandu jkun jandu jagħti dan il-momentum indispensabbli biex inkomplu nistgħu nsaħħu eh, iktar nifokaw fuq il-rwol tal-suq. Fuq il-Completing Ranking Union. Kien hemm saħaq fuq dan jiena na wkoll inħoss jew element essenzjali għall EMU li huwa essenzjali biex aħna naraw li konna l-konverġenza biex nwaqfu li jkun hemm il-fermentazzjoni. U aħna wkoll inħossu li l-istabilizzazzjoni tar-riskju, il-tnaqqis tar-riskju għandu jimxi it fit miegħu. F'dak li huma risk sharing. U dan għandu jkun proċess gradwali. Aħna rridu li l-banek jaħdmu sew għall-ekonomiji tagħna u x-xogħol ta' din il-kumitat, l kummissjoni proprjament huwa illi jara dan. Il-ġejjini ta' EMU fil-fema tiegħi huwa kruċjali għal ġejjini fl-Ewropa u dan huwa messaġġ importanti ħafna li ħafna minnkom waslu u li qed nisma' ħafna li hawn lok komuni għalih u ta' min jixtar iktar dwaru veru. nilqaw il-kontabilità demokratika u parlamentari għal-emju, issa fuq il-Brexit, il-Komissjoni kif tafu għanda pozizjoni ċara ħafna, inħossu illi il-Greċja u għanda il posta fl-Unjon fiż-żona Ewro, fil-qalba tal-Unjoni. Dikki dak huwa lantana aħna naħnu biex Greċa Greċja b'saħħitha bil Euro b-saħħa. aħna qegħdin naħdmu flimkien mal istakeholders tagħna minn aħta tal-Griki wkoll u l istazzjonijiet Ewropej u l-istituzzjonijiet Aħna Dan il-pożizzjoni jem maqsuma l eu Area Partners. Aħna jiena l-arbaħra ngħidilkom illi hawnhekk it-tama eh, il-unħos, il illi aħna nistgħu nilħu l-konklużjoni ta' tieni reviżjoni mill-aktar fis u kellna pożizzjoni eh, fuq dan il-Hero Group u f'dan il sforzi kbar biex nilħu l-ftejjim illi juba on-site u l-Kummissjoni ser ikunu attivi biex dan iseħħ. Aħna konna qegħdin nitsbu fuq il-proposta għal mekanizmu tal istrutturar tad dejn għal zona euro u għal tifelli sostenibli. Mux se tistaġbu meta ngħidilkom kien il-Kummissarju li qed jħossib is-sorveljanza budgetarja ma jemminx fil-sovereign debt restructuring. Aħna tal-limna li ġarabna ċertu lezzjonijiet qaret e, meta rajna kif ċittadini ordinarji huma mmalquta meta e, ikun hemm dawn il-problemi u nħoss illi l-qaffas tagħna ta' governanza impenjata u kooperazzjoni u benestri u rida tajba tal-kull minnu involut, il partit kollha involuti jista' jipproteġi ċittadini tagħna minn konsegwenzi diżastrużi ta' diżordni finanzjarji li mux xi ħaġa li aħna rridu nippruvaw namlu aħna billi noħolqu fil-ferma tiegħi l-idea falsa illi aħna b'xi nistaw eh, nistgħu nagħmlu strutturar tad-dejn mingħajr ħadd ma jagħti u aħna rridu illi aħna jkollna ammont raġunat ta' politika involuta nek jew approċċ politiku u l-wek. Fl-aħħar nagħlaq bil-kwistjonijiet ta' taxxa li ħafna semmew eh, biex ngħidilkom żewġ affarijiet. L-ewwel net huwa li aħna ħafna ħafna interessati mis xogħol li qed isir fuq ir-riżorsi propi li saru fil-qafas ta' xogħol ta' Surmonti li kont qed nirrappreżenta Fost oħrajn il-Komissjoni mas Sunira Georgieva u Sujur Veritin Mermams. Dan ir-rapport diġà huwa ppreżentat fil kunsill ECOFIN fil-ġimgħa li għaddiet u illi fil-kontest hemmhekk ebda kandidat ma ġie eliminat ma ġiet effettwat bħala taxxa finanzjarja li l pajjiżi li ddeċidew flimkien illi jniedu kooperazzjoni msaħħa ħajwaslu biex jispiċċaw għadi naħseb li dan importanti ħafna u illi eh, dak kollu li għandu x'jaqsam mal-bażi ta' taxxa fuq il-kumpaniji hemmhekk aħna jiena rrid nagħlaq billi nawieġa palur fil keller għaliex kien il-kontribut tagħha wara kollox illi kien jirreferi għal dan, ġifieri xnedilkom billi l-programm tal-akt eh, ta' CCCTV huwa essenzjali hija l-iktar ħaġa eh, kbira para riforma strutturali li qatt għamilna fil-flat fiskali. Ovvjament għamilna ħafna ħon komplu nagħmlu ħafna biex niġġieldu kontra l-voti fuq livell fiskali eh, li essenzjali ċittadini tagħna, iżda jekk aħna maħniex diskapaċi li nirriformaw sew il-bażi, il-bażi tal-taxxa fuq il-kompaniji eh, mela mhux ser nbidlu l-affarijiet minna minn mela deċiżiv. Jiena naf li dija riforma illi qatt ma rajni x'imkien ieħor ma l-Kummissjoni kellha tqis il-fatturi kollha. U jiena naf li huwa delikat ħafna jien kont Londra fil-fatt il li għaddiet u naf kemm hu kruċjali u għalhekk aħna fir-rapport tas-Senat Franċiż eh, ġurnatturi nilqa l-assembleja x'naftit ton il-pajjiż nixtieq ngħid li tassew nilqa ħafna fosna il-President tal-Komissjon tal-Finanzi, Komitat tal-Finanzi għanna nabżon tal-involvimenti kollha tagħkom eh, dar rigward. Grazzi tas-sew sur Kommissarju, grazzi tal-li iktar eh, għaw tinna u kabbistinna il-ħedġa li nisimaw iktar fuq dan il-sujġet. Aħjan ah, jina nishtiq nejt il-kollega membri tal-Parlament Nazjonali u Parlament Ewropew illi għada mit tisat nofs sa' ħajkun hemm sessjoni apposta fid-daw ta' rekomandazzjonijiet fil-grupp ta' livell loli illi japplika direttament l-applikazzjonijiet il-xogħol ta' parlamenti nazzjonali. Allura fid-daw ta' dan eh, nixtieq ndur l co-president Roberto Gualtieri illi jippresedi l kumitat eh, ta' Affarijiet ta' Kumitat Monetarju. Grazzi. Xi kommenti wasra ħafna L-ewwel nett, L-ixtieq ngħid li jiena naqbel perfettament mal-punt qawwi ħafna ta' survos illi assolutament irridu nieħdu l-opportunità tal-white paper. Hija opportunità li ma rridux naħlu għal daqstant ninaqat miegħu biex nikkoraġġixxi l kummissjoni tkun ambizzjuża u ma tinsiex E, e, e, l-Unjoni Ewropea li ħat titkellem fuq l-Unjoni Ewropea kollha. U il-fatt illi il-Brexit res qed iktar lejn xulxin din il-kwistjoni tal-EMU. Imma nittamaw illi l-EMU se jkollha post u importanza suffiċenti fil-white paper. Nħoss <clears throat> li rridu nidentifikaw il-natura, il-, -il l-element importanti tal-kompletament tal-EMU. Imma din hija kwestjoni biss ta' rida politika, aħna kollha nafu x'iridu nagħmlu. Aħna għandna proposta leġislativa tal-Kummissjoni, għandna impenn kjar ċar mill-Kunsill waqt li fil-governanza ekonomika għat għanna iktar konsens, għanna bżon ta' iktar konsens biex nidentifikaw l-istrument u l-istrument illi għanna bżon u għapropju kapacita fiskali. fiskali. Tilet pilastru biex nkunu nistaw nissuplementaw iż-żewġ strumenti l-oħrajn, il-politika eh, monetarja si, u dik ekonomika. Dawn huma suffiċenti biex nindirizzaw ix-xokk simmetriki u asimmetriċi. Imma imma fil fat dawn rajna li mhumiex veri u li ma jaħdmux u l-problema mhuwiex bis problema ta' politika ekonomika, ma bilanċ bejn l-istrumenti l-oħra, għax kif rajna b'mod ċar. Propju dak li għali sur vos huwa in-nuqqas ta' dan il-pilastru. Eh, imħabba fekk se jkollna norbtu iktar fuq il-politika monetarja. Għax allura l-politika monetarja tittieħu post iż żew strumenti l-oħra. U qed naraw l pressjoni fuq il-politika fiskali. U l-għażliet diffiċli jew naqsu l-investimenti jew inkella nagħmlu pressjoni fuq l-istrument liħor. U għacċar illi għanna bżon ta' dan it-tret pilastru imma imma rridu nidentifikaw il kondizjoniet legali, politiċi, ekonomiċi u tal-budget. Fuq dawk legali jina diġa għatina ma naħsebx li danu ostakolu ewlini. Naturalment bidla legali sħiħa tamela iktar faċli. Imma edin nuru illi nistaw namlu anki bi trattati attuali Unbat għanna kondizjoniet budgetari u għanki referenza illi għamel Moskovici u importanti ħafna xista għanna idea fuq kif nistaw <coughs> nibnu sistema ta' risorsi propri. Umbat fil-rapport Monti em, e, eh, referenza importanti għal assign ref reference li tagħti importanza ħafna għal budget fl-Unjoni. Mbagħad l-iktar punt importanti fuq il-kondizzjonijiet politiċi huma l-kondizzjonijiet politiċi. U hawnhekk l-unika mod li nara huwa trade-off serju bejn il-konverġenza ta' politika ekonomika fuq naħa waħda u l-appoċ għal kapacità fiskali. <clears throat> Dan it trade-off għandu tkun minnaħa waħda konverġenza nistaw nbidlu il-livell jiena nifem il-problemi għal dawk il-pajjiżi li huma kredituri netti. Imma hekk m'għandniex biżejjed garanzija illi aħna xen nimxu l qudiem fil-konverġenza tal-politika. Jena ċettadi, imma biss jekk aħna nidentifikaw kif nistaw namluħ dan il-trade-off. U strument biex dan jiġri verament u li kunem kondizjonalità bizzejiet, hemm bżonn li konna il-kuraġġ li nibdew din il-tielet eh, pilastru. Umbat anki il level suffiċenti da ta' demokrazija. Hemm bżonn natu leġittimità demokrazija fuq livelli li qed jiġu meħuda d-deċiżjonijiet. Eġveri jekk ikun budget nazzjonali għandu jkun il-Parlament nazzjonali, jekk ikun budget tal-Europa, tal allora għandu jkun il-Parlament Ewropew. Però m'għandniex m'għandniex nirnunċaw għal kooperazzjoni parlamentari. Din assemblea għandha tasal biex tagħti anki deċiżjonijiet vinkolanti għax eh, inkunu nistaw naraw naslu allura fl-istess diffikultajiet tal-parlament, għal-dastan di miex ħaġa realistika. U dana ifisser illi dan l-istrument għanna nizvilupaw biex nibnu u nimplementaw u nipratikaw kooperazzjoni vera interparlamentari u nishtiq nalaq b'eżempju. Għax naqbel verament ma dak li għal kollega Portugis fuq il-bżon illi insaħħu il-kapacità tagħna ta' skrutinju tal-Unjoni Bankarja. Il-dinja trasferimenti radikali ta' kompetenzi u dina għanda impatt kbir fuq il sistema bankari bankarju. U aħna bħala Komitat Ekon u Parlament aħna eh, natu skrutinju l-leġittimità demokratika aħna natu naħtru anki il-president tal-SSM u għada fil fuħet mis sessjoniet par, paralleli neproponi li l-kom membri tal parlamenti Nazjonali kif nistaw nidefinixxu din il-kooperazzjoni strutturali biex verament inkunu nistaw identifikaw kwestjonijiet problemi pajis wara liħor eh, u uh, nistaw flimkien nħabru l-kapacità tagħna ta' skrutinju dialogu mal-Unjoni fuq il-livelli differenti. Dana huwa eżempju imma naħseb li għandna ħafna x'namlu biex insaħħu din il dan il-pilastru u leġittimità demokratika. Grazzi. Grazzi Roberto. Grazzi lil kull minġi tal-interventi tagħkom għal skambju eh, naħseb illi dinja governanza tajba tista' tkun prova ta' governanza tajba bejn iż-żona euro grazzi l eh, Sur Dombrovski, Sur Moskovici u għacċar illi ħna se nkomplu naħdmu għada fuq it-temi tar rizorsi propi. issa aħna qegħdin eh, innot u l-qofol ta' suġġetti li huwa essenzjali għall-Unjoni Ewropea. Aħna identifikajna u wetaqna għan mekkanizmu biex nġestu l politika tagħna monetarja u ekonomika, aħna għandna Bank Ċentrali Ewropew u għalhekk politika monetarja Ewropea, iżda aħna m'għandniex politika ekonomika Ewropea ta' veru, għaliex kull stat membru ħares is-sovranità sieħa fuq dan is-suġġett u fuq dan il-politika ekonomika. U ovvjament għatem dimensjoni soċjali eh, xinqisu, ma jfessirx ovvjament taqas il-konverġenzi u ma' fil-qafol ta' xħidma tal-istituzzjonijiet. Għaliex eh, dan kien mirakolus il-dak li għamina sissa. Għaliex il-Ministri ta' Finanzi kienu ħatja tal-li kienu bidin fuq zaqqa, zaqqom. U issa ħallejna l-affarijiet jgħaddu ma tajniex il-setat kollha tagħna ma daw l-affarijiet imbagħad bħalma aħna niltaqgħu illum hawnhekk importanti għax ikollna mekkaniżmu Ewropew ta' stabilità finanzjarja aħna ħidna istituzzjoni fejn il-kapital kien nata l-Istati membri miżoni euro mal-Baġit Nazzjonali illi eh, saskrivu għal garanzi għal patta stabilta finanzjarja Um, biex jikkoplu nsaħħu s-suq. Allura fuq dan il-livell ta' solidarjetà jiġifieri n-neosolidizzazzjoni ta' ċertu pajjiżi tal-dejn um, ta' ċertu pajjiżi aħna rridu naqtu ċertu strumenti li nfusna biex ikun hemm ċertu pilotaġġ li jsir. Eh, Dejjem ifissirx li ħajnsibu is-soluzzjoni maġika aħna għanna servizzi ta' 3000 funzjonarju għaddim ġifiri għatanna xinejdu fuq il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. Imma aħna għanna u koll unaka monita unika u koll xin isu. Ġifiri li l-lin minn kapacita budgetarja u għal-gvernanza kolla kemmi ta' zona euro illi jridu nqisu. Aħna rġajna il-problemi ta' kompetizjoni fiskali, għax ħaġa xokkanti ħafna il-pajizi multinazzjonali paċi jom kella e, propriment il jirnexxilhom jevitaw ir-regoli tal-Unjoni Ewropea in politika li jekun iktar trasparenti ħatmur l-aħjar aħna għandna għammarġin għal-progress. U aħna rajna wkoll illum jandu jkun e, li l-Kamra ta' Sorveljanza ta' Gvernanza tajba l-Unjoni Ewropea U jekk aħna rridu li kapijiet ta' statu gvern jibdew jiċċaqalqu, mela importanti li l proposta tagħna tinteressa l-opinjoni pubblika. L-importanti ma li naw jekk hemmx l-ewwel qed opinjoni pubblika fuq iżon ewra l-ewwel. U x'inhi din l-opinjoni pubblika? Aħna jiena nittama illi aħna nistgħu naslu, nittama li din il-laqa hekk kif inhi bħalissa tejna biex nikkontribwixxu għal dan il-lan u għadha wkoll. Diskussjoni ta' wkoll. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom. Ħanna għalek ix-xogħol tagħna tal-lum. Merakom għada fid-disa u nofs għal riżorsi propi. Iżda attenzjoni, meta nitkellmu fuq ir-riżorsi propi Ewropej. Jiġu naħsbu għamina ħalla 16 u jgħid maċċar illi eh, jakkaw ċertu riżorsi propi minna tal-Unjoni Ewropea, mela aħna irridu eh, illi neħu il- Eh, ta' xi obbligatorji. Eh, grazzi u grazzi tal-parteċipazzjoni kollha tagħkom jiena tilkom li kena dan għanna sessjoni fuq risorsi propri ma minna nej oħra fil-verita u ma nishtiqx li jiena niprofa kom l-interess kol tagħkom imma eh, kif għal Sur Moskovici nistħaq fuq l-importanza tal-interess tal rizorsi propri għaxit għandu xaqsam mal-Parlamenti Nazjonali u anki tal-Europa. Grazie. Ok,